Right, welcome, welcome everybody. Um... Nilqaw lil kulħat Jina ċerta li l-ġurnalisti li għaw u dim eh, dal-waqt ħaj kunu għamlu dak kollu li eh, kellhom jagħmlu iżda rrit nibda bil forma li rrit nagħmel fil-bidu l-ewwel net din hija laqa tal-Kumitat tal-Affarijiet Ekonomiċi u Monetarji għal daqstant nixtieq nitlob lil membri jekk huma japprovawx l-adozzjoni ta' l-aġenda. Min qed nara lil ħadd li jixtieq jgħid ħaġa kontra l-aġenda għal daqstant nista' ngħid li hija adottata. Imbagħad nista' nagħmel l- l-avviżi tal-President fil-qalimis, ġviri fil-31 ta' xar. Għal daqsan tista' nistgħu ngħaddu mill-ewwel għad dibattitu dwar il-kwistjonijiet rigward il-politika ekonomika u monetarja b'riżultat ta' situazzjoni attwali fis-swieq tad dejn sovran mal-President tal-Bank Ċentrali Ewropew Jean-Claude Trichet. Nixtieq infakkar il-kollegi li il-format tal ta' din il-laqa hija dibattitu u mhux smieħ u huwa neċessarju li aħna nisimgħu l-opinjonijiet ta' membri. Fil-fatt kienem ħafna oħrajn li diġà kellhom iċ-ċans li jitkellmu eh, waqt il-vakanzi iżda l-Parlament għadu mat tnifis. Mod ġenerali kellna sajf diffiċli naf li uħut minna ma striħu xej u dan seħ kollu waqt il-waqfa tal-parlament. Xifisser dan? Dan ifisser li il-membri b'mod kollettiv eh, ma kienux kollha hemm għalkemm ċertu individwi bħali konna prezenti ħafna fid-dibattitu. Issa l-iskop ta' din id-dibattitu illum u diġa' kellna sessjoni waħda in kamra mal-President Trixe u għallin nisimaw l-aħħar situazzjoni. Kif ukoll biex ikunu nistaw inwiġbu għal dawn l-aħħar ħames ġimgħat il-membri kellhom iċ-ċans li jaraw naqra lura f'pajjiżhom x'kienu is-sentimenti. Mbagħad nistgħu niġu flimkien issa eh, biex inkunu nistgħu eh, ninaqdu biex insibu s-soluzzjoni. Jiena m'għandix intenzjoni nerġa' noqgħod intenni dak kollu li għad dawn l-aħħar ġimgħat, ħlief nixtieq ngħid li jiena eh, naħseb li l-kotazzjoni tal-karattru Sherlock Holmes hija tajba ġifieri meta inti telimina l-impossibbli xibqalek l-improbabli. Anke jekk din tidher li ħaġa li ma tantx hija possibbli. U issa hemm ħafna affarijiet li jidru li ma tantx huma possibbli jew probabbli uħut minnhom bħal l-Eurobonds ehm, kellhom ħafna attenzjoni. Iżda b'differenza għal Sherlock Holmes, aħna mhux ħaġa waħda biss improbabbli li għandna bżonn insibu bħala soluzzjoni, iżda nista' jista' jkun li konna bżonn ħafna affarijiet li huma improbabbli u mbagħad ikollna differenzi tagħna rridu nsolvuhom. Iżda jina ċerta li aħna il-kol flimkien naqblu fuq dak li huwa impossibbli iġifiri li inkissru l-euro. Ħafna mit-tibdiliet edzin jiġu prezentati għal governanza ekonomika li lin mis-six pack jista' jkollhom effetti importanti fuq l-Unjoni Ewropea u il-proċeduri. Nafu li hemm firda bejn dak li ħajkollhom jagħmlu il-gvernijiet u dak li ħoss il-pubbliku. U dan il-vojt mhux ħan il-uħ eh, bi proċeduri eċċessivi. U dan iswet joħloq ħafna messaġġi imħalta. Differenza minn dan l-istituzzjoni tal-Unjoni Ewropea u nista' ngħid mod partikolari il-Bank Ċentrali Ewropew huma iżjed konsistenti kienu iżjed konsistenti u ta' minn serraħ fuqhom. U dan ukoll imur ukoll mal-opinjoni li l impossibilta l-oħra ġifiri li li insalvaw l-euro mandiġ it tellifna l-Unjoni kollha kemmi. Issa nxie fakar lill-membri li għandkom żewġ minuti kull wieħed Iżda ovvjament l-ewwel ħanaddu eh, ngħaddi l-kelma l President tal-Bank Ċentrali Ewropew ħalli tina aġġornament għal darba ħana nixtieq ngħaddi l-kelma lilek Jean-Claude. Grazzi ħafna, Sinjura President, membri onorevoli. L-għonet, nishtiq nir-ingrazzjakum għal din l-istidina sabiex ikonna dan l-iskambju ta' opinjonijiet illum. Signora President, inti tlabtni li natik perspettiva ġenerali qasira ħafna f'dawn l-aħħar żviluppi monetarji u ekonomiċi fiż-żona euro kif ukoll id-deċiżjonijiet monetarji ta' politika li ttieħdu. Mill-aħħar laqgħa li kellna kienem eh, tkabbir fiż-żona e- tal-euro. Anka jekk dan it-tkabbir kien wieħed bil-mod. U kien hemm żieda ta' punt 8% meta naraw l-ewwel tliet ma mal ewwel tliet xhur tal-2011. U kien hemm e, tkabbir fil 2.2% fit-tieni tliet U qed naraw li l-ekonomija qed tiżdied mod e, eh, kaut u qed naraw b'mod ġenerali li hemm il-punti fundamentali li qegħdin jitjiebu fil-żona euro eh, kollha kemm hi. U iċ-ċertezza u l-fiduċja fis-suq qed tibqa' għolja. Kien hemm numru ta' ġustamenti fiskali f'numru ta' pajjiżi ta' żona euro ħafna pajjiżi avvanzati kif ukoll il-perspettiva ġenerali għall-ekonomija globali b'mod partikolari Stati Uniti qegħdin jiffaċċjaw eh, xkiel fiskali u strutturali u eh, perspettivi ekonomiċi mdajfa Kifu kol kien hemm diffikultajiet maħabba l-prezzijiet tal-komoditajiet, aħna qatt irridu naraw l-inflazzjoni titla sal 2 fil-mija u r-riski fuq medja ta' żmien huma inklużi fil-perspettivi u inklużi fil-perspettivi tal u ukoll tal-ICB li ħajnħarġu fil-bidu ta' Settembru. L-analiżi monetarja tagħna tindika li il-rata ta' espansjoni għada waħda moderata iżda l-likwidità għada tajba u hemm il-potenzjal li kun nistgħu nakkomodaw jekk ikun hemm pressjonijiet tal-prezzijiet. Fl-istess il-likwidità monetarja jista' jkun eh, qed tituża aktar ħabba prekawzjonijiet u mhux għall-infiq u il-Kunsill tal-Gvernaturi tal ħata ħatassija sigura li eh, l-aspettativi jibqaw eh, bazati skont id-definizzjoni ta' stabilità ta' prezzijiet. Issa ħan ġilura għal tweġiba tagħna deterjorament fil-swieq finanzjari fit-tieni nofs ta' Lulju u fil-bidu ta' Awwissu fi żona euro u postijiet oħra. L-aktar fil-żona euro l-intensifikazzjoni miżjuda miz U il turbulenza li kien hemm waslet għal rati ta' interess għolja ħafna li tista' taffettwa l-volatilità u eh, tbiddel il-volumi fil-swieq tal-Eurobond tal-bonds eh, tal-gvernijiet. U dawn wasal biex dawn baqgħu xi kif suppost. Pereżempju, palma rajna f'Mejju ta' l-2010 Iżda f'ċertu aspetti dawn kienu aktar wiesa minn dak li konna rajna dakinhar. U fid-dawl ta' dawn li sviluppi li sibi deċidiet aktar kmini dan ix-xar li tkompli tagħmel l-operazzjonijiet ta' rifinanzjament tagħha bħala proċeduri ta' fixed rate tenders e, b'allokament sħiħ għall-inqas sa' nofs jannar tal-2012. Il-full allotment fisser li s-sistema eh, tal-euro timna bisħiħ il-talbiet fil-operati ta' rifinanzjar tal-banek. U l-ammont huwa ta' 530 biljun euro u dan huwa rifinanzjar f'operazzjonijiet li varjaw minn ġimma sa xar, per eżempju, għax hemm dawn it-tip ta' operazzjoni differenti li ddeċidejna fuqhom. U fil-bidu ta' awissu deċidejna li namlu din it-tip ta' operazzjoni eh, anka bil-dewmin ta' sitt xhur jekk dan jgħin fil-pjanar tal-likwidità. Bħalissa hemm madwar 470 bank li qegħdin jipparteċipaw fl-operazzjonijiet ta' rifinanzjar tagħna u hemm aktar minn 6000 bank li huma eliġibbli biex jipparteċipaw. U rrid li il-valur totali ta' sigurtajiet tas suq li huma eliġibbli għal dawn it-tip ta' operazzjonijiet huwa ta' bejn 13 u 14 triljun euro. Minn l-31 ta' Deċembru tal-2010 kienu dawn l-14 il-triljun euro kif kien hemm fil-rapport annwali tagħna għal stant m'hemmx nuqqasijiet ta' likwidità jew ta' kollateral għas-sistema bankarja Ewropea bħala sistema Il-Bank Ċentrali Ewropew reġa' beda l-intervenzjonijiet tal-bonds tal-gvernijiet fil-flawfawissu u dan permezz tal-intervenzjonijiet ta' sigurtajiet il-Kunsil tal-ICB qed jittama li kun jista' ehm, iwassal għal trasmissjoni aħjar tal-politika tiegħu u dan f'ambjent fejn ċertu eh, partijiet tas suq mhux qed jaħdmu kif suppost. L-intervenzjonijiet ma jaffettwawx il-pozizjoni monetarja ta' politika monetarja tagħna sabiex nistabilizzaw dawn l-intervenzjonijiet fis-sistema bankarja aħna ħan nerġaw nassorbu il-likwidità li qegħdin ninjettaw. Issa, fil-perspettiva aktar globali ta' dan il-programm, jena nishtiq nipprezentalkom nerġa dak li kontet f'Mejju tal-2010. L-azzjoni tagħna huma eh, skont l-azzjoni tar-rifinanzjar ġifieri skont l-indipendenza finanzjarja tagħna il trattati prevjeni li li sibi jixtri b'mod dirett mill-gvern, aħna qegħdin nixtru il-bonds mis-suq sekondarju, aħna qed inżommu mal-prinċipju tat trattati ġviri l-stabilità eh, tal-prezzijiet hija eh, u l-mandat tagħna li niġifieri l-indipendenza tal-bank u aħna nirrispettaw bisħieħ id-dixxiplina bankarja kif ukoll eh, sorveljanza effettiva il-swiq sekundarji ma nistawx nużawhom biex eh, naqbżu il-punt il fundamentali tad-disciplina. Imma sempliċiment biex nejnu fil-każijiet fejn is-swiq mhux qed jaħdmu sew. U id-disciplina budgetarja ta' importanza kbira ħanħadna nota tal-impenji li tieħdu minn uh, uħut uh, mill-gvernijiet tal-żona euro biex jaċċeleraw il-konsolidazzjoni fiskali kif ukoll sabiex nassiguraw is-sostenibilità tal-finanzi pubbliċi. U jnaj kolli ngħid li m'għandi xejn xinneħi mill-kummenti li li qed jinstess uh, f'Mejju tal-2010 għadhom validi sal-lum u aħna nippretendu mill-gvernijiet li jirrispettaw din id dixxiplina budgetarja. U sorveljanza hija ta' importanza kbira u importanti li dawn eh, jiġu implementati dawn l-impenji jiġu implementati fil-waqt u kif suppost. U aħna edin nġeddu l-impen tal-gvern, gvernijiet fi zona euro għal miri fiskali. Iġviri li kunem li jiġi wetaq bisħiħu fil-waqt il ftajim li sar fil 21 ta' Lulju hija importanti ħafna f'dan il-qasam. U l-arranġament speċjali għal Greċja tnieda u determinazzjoni inflessibbli tal-gvernijiet kollha l-oħra ta' zona ewra li jonoraw il-firma sovrana tagħhom hija xi ħaġa li tista' twassal biex inkunu nistgħu niġu lura l-kundizzjonijiet favorevoli tas-suq U, Sinjura President, nistana laqaw, grazzi. Thank you very much. You may applaud. Grazzi ħafna, Iva, tistaw ċabċu jek tridu. Mela, għen għaddu issa l-interventi minna minant il-membri. L-ewel minant l-IPP. Naħseb li ħajt kellem Jean-Paul Gauzes un bad Verna Langen. Grazzi, Signora President, Sur President. Jena kont tkellimt waqt il-parti eh, li kena qabel, ġifir il-parti malu, għaw mux ħalqot nerġan tenni dak li jett emme, kiena nxtiq għal darbaħra nirringrazzjak tal-li ġej ta' wek il war warlof senar, kif ukoll nixtieq nirringrazzjak għal mod ta' kif inti u rejt rispett għal Parlament Ewropew. Din hija xi ħaġa eh, li xtaqt isemmija u ħanaddi l-kelma li vera Langen. Grazzi ħafna. Ma tantx fadallek fil-pożizzjoni tiegħek issa, imma jiena nixtieq nirringrazzjak tal-li kellna dan id-dialogu miftuħ, nixtieq nirringrazzjak tal-li kont lest li tiltaqa' magħna. U eh, tal-li ħaqna il-rekwiziti ta' konsolidazzjoni. Issa dwar il-xiri ta' dejn pubbliku din xi ħaġa li mhux biss ġi tidħol f'artiklu 18 tal-istatus iżda huwa essenzjali wkoll li l-Bank Ċentrali Ewropew iżom mal-politika tiegħu fuq is-suq sekondarju. U din il-parti għal-kem din ġiet kritikata minn eh, personalitajiet xartu għada ġiet ġustifikata u jiena personalment inħoss li l-indipendenza tal-Bank Ċentrali Ewropew hija importanti u huma eh, ma ċedewx għal pressjoni mis-swieq eh, u sadwar il-lejdut, il-pressjoni fuq is-swieq, eccetera fi żmien minuti eh, mijiet ta' miljuni E, ġew gwadanjati permezz tal-spekulazzjoni. U dan il-fat fat il-pakket finanzjarju rridu naddu taħ kem jista' jkun malajr jekk ma jkunx hemm il-perjodi minimi ta' zamma tal azliet tal-options tal-muniti u jekk ma jkunx hemm perjodu minimu minimu biex dawn ikunu stabiliti, sistema ta' suq ħieles ħaj jispiċċa jimbutana l-emmulaw u grazzi għal eh, xol tijak aħna ma waqajni vittmi għal dan, għal daqstant jina fissem il-grupp tijaj nishtiq nirringrazzjak għad direzzjoni ċara li ħadd inti u dan minkejja il-kritika li saret kontrik. Kiku ma kenniex dawn l-azzjonijiet li saru minnaħat ta' Bank Ċentrali Ewropej, il-problemi tagħna kien ikunu ħafna ikbar. Issa għandi mistoqsija oħra x'namillek, il-likwidità li ġiet injettata fis-swieq minħabba ix-xiri tal-bonds hija parti jekk fim jiena minn programm li mbagħad ħajtħallas lura u x'hekk fimtek jiena. Grazzi ħafna. Skużani, l-arloċ huwa mhux qed jaħdem, għaldaqsant ħajkollu ħalkolkom tkunu id-disciplinati intom u taraw sinjal li nagħmlilkom jiena bidejja. Issa, Lisa Ferrera sem ta' soċjal grupp ta' soċjalisti. Grazzi ħafna. Signora President, jiena nixtieq nirringrazzja lill President tal-li ġi iżurna għal dar boħra. Kif ukoll nixtieq nirringrazzja tal-li mar li lin minn dmin tiegħu f'ħafna okkażjonijiet għall-inqas għal dawk li huma relazzjonijiet tiegħu magħna Issa dik li l-arkitettura, l-istruttura eh, tal-Unjoni Ewropea mhux qed jirnexxinna inżommu għal problemi li qed jolqtuna. Aħna kellna interventi vera, imma kollox imkisser biċċalaw biċċalem, il-Kummissjoni għadha ma ħarġitx bl-inizjattivi tajbin biex tkun tista eh, tara kif ħadd titratta id-dejn u l-kriżi taħt ħala, sempliċement qed tagħmel ftehim bilaterali. U dan il-Parlament ilu jipprova jiddefendi eh, approċ komunitarju ta' dan permezz ta' interventi li jisiru għabbażi ta' aġenda Ewropea u mhux fuq għabbażi ta' aġendi nazzjonali u aħna naħsbu <coughs> skont ir-rwol li għandu il-Bank Ċentrali, u għalli għasir għal jeti provaj kollu il-Bank Ċentrali, aħna rridu naħsbu b'mod aktar wiesa u aktar dettaljat hemm bżonn li aħna nevitaw li jkun hemm rispons mhux ikkoordinat għal kriżijiet differenti li jinqalaw. Għal daqstant, it-talba tija hija di nixtieq li u jaqsam maħna l-elementi għal viżjoni aktar wiesa sabiex aħna nkunu nistgħu naħdmu flimkien biex nkunu nistgħu niksbija, niksbuha sabiex l-euro nerġgħu in għajmuh fuq saqajh u innimxu il qoddimu u nagħmlu progress. Jina naħseb li hemm bżonn li nippruvaw neħxu mingħajr il-mekkaniżmu ta' stabilità Ewropew għax din ħatkun, daħħa jkun intergovernamentali u mux daqstant Ewropew. Il-font ma jistax jaħdem bil-forma li għandu bħalissa. Jina ma nafx kanniex bżonnom il-Eurobonds, iżda ċertament għanna bżonn ta' Bank Ċentrali Ewropew li se jibda jimxi li lin minn sempliċi kontrolli ta' prezzijiet, għax dan mhux biżejjed biex nsolvu l-problemi li għandna. Palma jett, aħna għanna bżon ta' viżjoni aktar wiesa sabiex ikunu staw nelbu xi ħaġa li mhijiex biss nuqqas ta' rieda politika iżda wkoll nuqqas ta' viżjoni. Ma nistgħux nitilfu din l-opportunità. Grazzi ħafna, issa fisem il-grupp Aldi Silvi Gulat. Grazie ħafna, Sinjura President, President, grazzi tal-diskors tijak. Għandi eh, komment u mistoqsija il-program ta' xirit fis-swiq sekondarji. Jina smajt il-messagġ tijak il-gvernijiet irridu jamlu xolom tkellimt inti dwar eh, l-interess ġenerali Ewropej u jiena nixtieq għalhekk nirringrazzjak ta' deċiżjonijiet ibsin illi ttieħdu, però li sibi ma jistax eh, jilqa għal nuqqasijiet kollha illi hemm fil-żmien short term il-qabel il-pakket ta', gvernanza, inti kont involut f'Berlin eh, meta kien hemm id diskussjonijiet bejn il-President Franċis u Ġermanis. U Eh, kien hemm anke stqarrijiet ħarġu aħna fil-Parlament rajna l-istqarrijiet u aħna ħassejna illi dawn iż-żewġ pajjiżi kbar imblukkaw il-pakket ta' gvernanza U issa però l-estilin hu rizervi li kellhom Franza tkellmet dwar is-sanzjonijiet preventivi u l-Ġermanja dwar il-gvernanza eh, makroekonomika. Issa dwar il-pakket b'mod partikolari tista' forsi nistaw eh, tolbuk tkun l-ambasċatur tagħna kif qal il-kollega tiegħi b'mod ċar. Eh, Eh, dawn huma punti li tiġat tqajmu, aħna rridu li lilin minn sistema intergovernattiva. Eh, mhux biss billi naġixxu fuq livell komunitarju, imma anka billi nimxu pass pass għandna bżonn però eh, timetable anka b'miri ċari u miri ċari għall-atturi kollha biex iċ-ċittadini jkunu jistgħu jifmu illi aħna qegħdin nimxu lejn it-triq tal-għaqda tal-unità. tal aqda tal unità tal tal unità Eh, Swinburne issa. Fi sentejn illi ili membru ta' dan il-komitat fil-parlament, f'kwalinkwa zjara li inti għamiltinna, inti Ovvjament kont gburi dwar l-indipendenza tal-ECB u anka dwar l-istabilità tal-munita fil mandatijak tijak. Fil-passati nastaqsejtek kem il-darba dwar jekk hemm bżonn aktar setat fl-ECB biex kun tista' tintervjeni fis-swieq finanzjarji u inti dejjem bqaj ek li le. Għalhekk din hija żgur bidla kbira fis-sibijiet tiegħek eh, biex eh, anka tipprovdi din il-likwidità fis-settur tal-banek u anka għal xiri tal-bonds tal-enu spanjoli fis swieq sekondarji. Dawn it tnejn kienu meħtieġa minħabba il-taħwit fis swieq imma kienu anka motivati b'mod politiku ħajkollhom impatt fuq is-swieq dawn kienu meħtieġa li jisiru mill bi għax il-politikanti ma kienux kapaċi illi jiksbu il-fiduċja eh, tal-investituri fil-pjanijiet tagħhom huwa ċari li l-politikanti mhux dejjem qegħdin f'pożizzjoni li jieħdu dawn id-deċiżjonijiet ekonomiċi tqal u eh, eh l-investituri ħafna drabi mhumiex konvinti li l-istati tal-Unjoni Ewropea jistgħu eh, isolvu l-problemi tagħhom għalhekk inti Eh, għandek il-fiduċa u il-prassi tajba u għalek qed tara li ikollok dan ir-rwol meta anka inti tkun irtirat, ġifiri, ir-rwol li jinti tassissi l eh, politiċi eh, l-involviment tijak ħajat li ċittadini u anka l-investituri tal-bonds il-xprunar li għandhom bżon biex ikunu ċerti li jem l-esperti involuti u mux biss il-politiċi li ikunu eletti li mux dem ikunu altruisti fl-azzjonijiet tagħhom, grazzi ħafna, fisem il-ħodor Filip Lambert. Jew Sven, wieħed minnhom. Sven. Eh, Sur Trichet, Dan is-sajf kien wieħed qar milli aħna ħsibna it tkabbir uh, kompla jaqa, eh, kien hemm nuqqas kbir ta' fiduċa fil-sistema bankarja u eh, hemm għalekka il-summit illi eh, fih tiru deċiżjonijiet li forsi jirna ikunu tajbin biss għal-ġimatejn. Imbagħad inti kellek tintervjeni b'mod li ma kontx taqt intervjeni qabel u anka ħatmi zuri biex ikun hemm stabilta fil-baniku fis-sistemi finanzjarji l-oħra. Ija xi ħaġa atroċi illi l-ECB hija l-unika istituzzjoni li qed tiġi ikkritikata għall azzjonijiet tagħha u li ċita e, e, u li l-persuni li qed jippruvaw isalvaw is-sitwazzjoni qed jiġu kritikati fir-rigward tal-għajnuna l pajiz li qegħdin f'diffikultà eh, qed tkun diffiċli ħafna biex ikun eh, hemm qbil bejn 17 pajjiż u eh, l-istrumenti ta' sibiltà ma jistgħux jiġu użati biex u jiġu implementati jekk ħajkun hemm bżonn approvazzjoni minn kull gvern, eh, eh, kull darba nabżon veru għaqda u unjoni u dan il-parlament ilu jgħid ek u għandu jkompli jgħid eh, ek inti bħala president tal-Bank Ċentral Ewropej għandek titkellem vuċi olja u tgħid illi l-istati <clears throat> membri iridu jappoġġaw il-politika ekonomika u finanzjarja u jekk muster nixina namlu dan issa u jekk il-parlament muster jamel dan il-punt issa jekk ħan meċu l-Europa bis bil-konferenzi intergovernativi musa naslu mkien, grazzi ħafna. <clears throat> Fisem il-gwe Mikwel Portas. Grazie ħafna, President. Nishtiq nibda billi nejt illi meta l-President Trixej jgħid li huwa ħajżomm ma dak illi qal fl-2010 jiena naqbel miegħu għax mill-introduzzjoni tiegħu ma offrit inna xejn ġdid, però fl-aħħar ta' għawissu ġara xi ħaġa e, u għalek issa edin situazzjoni ekonomika fl-Europa li hija ħafna qar minn dik li konna fija meta inti ma kont irtirajt lebda stqarja li kont għamilt. Ma kena lebda l-kupru, ma kena lebda xol inta xol ġdid. <clears throat> Għana biz dan il-ħafna paroli li ħireċ mill mesċeja Ewropej. Imma illi sebi eh, middera wa kontent bit-deċizjonijiet illi ittieħdu u mandu għalfejn jerġa jara deċizjonijiet illi tiġa ha jina dana li ma jamilx sens eh, dan din innu nuqqas ta' umilta' il-Eurobonds u il-solidarieta li dawn joffru ma semma xejn dwarhom kull ma qed nitkellmu huwa dwar l-inflazzjoni. Xejn ma tintqal eh, dwar eh, il-ħtieġa ta' xogħol ġdid u tal-tnidija mill-ġdid tal-ekonomija Ewropea. Ismajna biz dwar eh, xifti dwar l-istabilta fil-sistema bankarja Ewropeja. Nixtieq nistaqsi lill-President kieku ma ġan l poċ tal-minħala sitt taxxa ċittadin l-ħarsu l-taxxa, <clears throat> kemm kien ikun hemm banek il kienu jfallu l-istress test. Il-gazzetti edin jgħidu li terz mill-Banek Ewropej żgur li kienu jerqu f'dawn il-kondizzjonijiet. Jiena inkwetat dwar il-Banek imma aktar inkwetat dwar iċ-ċittadini f'din is-sitwazzjoni attwali issa fisem nifti għanna l-Marta. Grazie, President. So, Trisha. Inti zitt eh, il-rata tal-finanzjar darbtejn issa edha 1.5% eh, fl-istess eh, ħin fl-Istati Uniti din olit għal 25%. Għanna statistika ġdida mill-ekonomiji tal-zona tal-euro li qed juru li tkabbir issa waqaf u xi esperti qed juru illi il razza ta' interess tal-ICB għandha tkun uh, il-mija inqas mill-dik uh, tal-prodott gross domestiku annwali. <clears throat> Fl-Amerika, dan jista' jkun il-każ bħalissa ma fl-Ewropa mhijiex l-istess il-mistoqsija hija ma taħsibx li għanna nerġaw nqisuwa din il-rata ta' interess biex l-ekonomiji tagħna jerġgħu jiċċaqilqu? Il-tieni mistoqsija tiegħi għandha x'taqsam mal-sitwazzjoni tal-ekonomiji kbar fiż-żona eh, tal-Ewro li huma l-Ġermanja u Franza. Eh, l-swieqet iħarsu lejn pajjiżi li għandhom il-problemi, manka u koll reazzjoni tal-pajjiżi b'saħħithom. Il-nuqqas ta' kuntentezza fil-Ġermanja qed eh, tiġri minn istituzzjonijiet kollha u fi Franza eh, ikun hemm problema biex intlaħaq bil fil-Parlament. Aħna aħna nħossu li l-ICB kompla jinjora dawn ir-reazzjonijiet. Grazzi ħafna. <clears throat> Nkomplu b'interventi. Berkard Belt għall-EPP. E grazie ħafna, Signora President. Surċi xie, grazie ħafna tal-istqarija tijak. Inħoss li presid presijiet attuali il-krizi attwali anzi hija krizi sovrana u għalhekk il-risposta m'għandix twassal li tispiċċa l-ewro imma illi insolvu din il-problema tad-dejn sovran. Il-krizi tal-lum waslet biex ħafna insow il-solidarieta u l-importanza tagħha anka il-zona tal-euro hija importanti ħafna l-prosperità Ewropea u aħna rridu naraw li l-għaqda monetarja tibqa' fil-post. Għanna bżonna li koordinazzjoni ekonomika aħjar, e, aktar koordinazzjoni politika aħjar u ma jistax ikun hemm suċċess fl ewro fil-ġejjini jekk ikollok 17 il-gvern differenti u strategija ta' politika finanzjarja differenti f'kull e, pajjiż membru ta' zona euro. Il-krizi ħat isfulzana biex e, nieħdu passi illi ma kienux fattibli eh, meta t-nidiet l ewwel darba l għura nabżon koordinazzjoni aħjar tal-politika makroekonomika u anka politika eh, eh, monetarja u ekonomika finanzjarja. Għalek jina nilqa il-bilin tlaħaq bejn il-President Ġermin Sudak Franċis għanna bżon politika koordinata u għanna bżon u koll limitu tal-dejn xi ħaġa illi il-Parlament qabel magħha u eh, talab li għandha il-seħ meta kien hemm il-pakett ta' riforma u tal-patta stabilta irdu nżommu f'moħħna wkoll illi l-Europa <clears throat> t-tilħa eh, għal sibijiet ta' ċittadini rridu uh, naraw illi il-ċittadini ma jħossux illi qed jittieħdu deċiżjonijiet mingħajr ma huma jiġu konsultati u li huma ħajkollhom iħallsu għall-iżbalji li saru postijiet oħra. Jekk aħna jridu nassikuraw gvernanza ekonomika fuq livell Ewropa għandna bżonn kontroll demokratiku effettiv dan għandu jkun fil-post biex eh, nassikuraw governanza eh, tajba u l-Parlament Ewropew tiġi involut. E, Mhix problema li konna aktar Ewropa, għanna nassikuraw illi aktar Ewropa però twassal għal deċiżjonijiet aktar effettivi u demokratiċi. Grazzi ħafna. Għal grupp tas-Soċjalisti Demokratiċi il kellim li jmiss, naħseb l-arloċ qed jaħdem issa wkoll, grazzi ħafna. Missa noqgħod nirrepeti dak li qal Ferner Langen, il-kollega tiegħi fl-introduzzjoni tiegħu. Naqbel anzi ma dak li qal dwar l-azzjonijiet tal-ICB fil-swieq sekondarji, però dawn is-swieq finanzjarji irridu jiġu kontrollati b'mod aħjar. Qed nitkellmu hawnhekk ukoll dwar l-involviment tat teknoloġija tal-computers Eh, illi man domx eh, laqas limitu fil-veloċità li jaħdmu bija f'dawn is-swieq finanzjarji. Meta ġiet imneda fil-bidu eh, l-ewro, konna smajna ħafna ċittadini Ingliżi eh, illi kienu ikkritikawa eh, l-introduzzjoni tal-euro. Pero eh, ma nafx jekk forsi skont femtek, sur trixe, taħseb illi faxar snin oħra l-euro għad ħatkun għada fil-post, xieġa tkun ottimista f'dan ir-rigward. Grazzi ħafna. E, fisem eh, l-alde. Grazie ħafna. Bonġu, eh, surċi xe, nil-ek f'dan il-parlament. Fil-qosor, tista tgħidilna x'inhuwa l-ammont ta' dejn pubbliku Spanjol tax-xar u jekk hemm kondizzjonijiet, x'inhuma l-kondizzjonijiet tal-ECB fuq il-gvern Spanjol fix-xiri fuq ix-xiri tiegħu. Kif tafu qed nippruvaw inbidlu il-Kostituzzjoni u għalhekk din il-mistoqsija tiegħi grazzi ħafna eh, għal PPE Grazzi ħafna, Signora President, nilqaw lill-President dan is-sajf ġraw ħafna affarijiet, aħna rajna tnaqqis fil-kwalifikazzjoni ta' dejn ehm, Amerikanu dik Ġappuniż, aħna rċevejna rapporti li qalu li it-kabir ħajkun ħafna iżjed dajjef minn dak li ġi imbassar mill-skont eh, l-aħħar eh, affarijiet li qalet is-Sinjura Lagard, kif ukoll smajna affarijiet fuq id-dejn sovran tal-Italja u Spanja waħna. aħna smajna li il-pajizi li għedin ta' suspett jiformaw 40% mill-GDP kollu ta' zona euro. Issa, fid-dawl tal- tal-membru Fernan, eh, xaħseb il-Bank Ċentrali Ewropej li nżommu l-rati eh, ta' interess eh, fissi għal ċertu periodu. It-tieni mistoqsija l-Bank Ċentrali Ewropew għal kemm il-darba li u intervjena għax ma kienem ħadd ieħor eh, qabel il-ftejn tal-21 ta' Lulju u li il-mekanizmi ta' intervenzjoni ma kienux qegħdin jaħdmu kien hemm blokkaġġ fih. Issa jena nixkun naf, il-bank ħajkompli jintervjeni u t-tielet eh, mistoqsija għandu xaqsam ma dak li għandu xaqsam dak li għal sur Tremosa. Il- Ix-xiri ta' dejn mhuwiex garantizzat, ġifieri dan x'ifisser. fisser. Per eżempju dak li sar li sar fis-suq Taljan u s-suq Spanjol, xirri tisir biex din is-solvenza tkun garantita. U jina nix nkun naf jekk tista' xittina id-direzzjoni ġenerali li hemm eh, fil-messaġġ li hemm f'din litra u nixtieq ngħid li sur Tremosa eh, jiena jina membru tal-oppozizjoni tal-istess gvern, aħna ħajkonna, jekk ikonna eh, affarijiet aktar stretti fil-Kostituzzjoni tagħna minn dawk tal-Gvern Ġermaniż u dawn huma passi importanti ħafna u li u l-gvern mhuwiex kapaċi jagħmilhom dawn it-tibdiliet. Eh, issa kellim ieħor. Mulțumesc, doamnă președintă. Grazie ħafna, Sinjora President. Nixtieq nifraħlek inha wkoll eh, Sur Trixxe għax-xogħol kollu siwi eh, li għamilt matul dan is-sajf sħun li kellna. Jina kontent ħafna li l-gvernijiet fi zona tal-Euro laħqu ftejjim dwar il-Greċja. U illi qablu illi wieħed ma jistax isolvi problema ta' dejn billi kompliżit id-dejn. U issa laħqu uh, għal din il-formula illi fija għadin nitkellmu dwar il-ristrutturar ta' dejn u anka illi intafu dan id-dejn. Il-mistoqsija tiegħi din xtaħseb dwar l-azzjonijiet ta' ċertu stati membri li issa edin eh, ġibu din eh, is-serje, ġibu dawn is-serje ta' kondizjonijiet u jitolbu il-kollaterali illi ma ġewx diskussi għallin inqas aħna ma nafux li daw ġew diskussi fil fsejjien bejn il-gvernijiet meta dawn iddiskutaw il-problema tad dejn fil-Greċja. Grazzi ħafna naddu issa għal uh, grupp ta' uh, Liam Gwangok. Grazzi ħafna, Signora President. Sur President, ħafna drabi l-istituzzjoni ġiet kritikata għaliex ma bastriċ minn qabel din il-mowġa ġdida li kena tal-krizi l-ewwel mowġa fil-fatt. U issa rajna matul is-sajf kif bosta mill-speċjalisti ekonomiċi il-parti l-bira tagħhom ħarġu tpassir ta' tkabbira żona euro dawn ma naqsu l-level tal basir tagħhom u dinija ta' tħassib madwar l-istati membri għaliex il-deficit u l-programmi ta' ranġar ta' deficit kollha eserħu fuq it-kabbir. Il-valur tal-isma mankari ra disfatta sħiħa f'dan is-sajf. Fil-fatt kien hemm uħud minnhom li naqsu b'40 fil-mija u dan beda jgħajjem għasħiħ dwar reċessjoni u għalek nistaw ninsabu x'ifer l-irdum. Din ġid diskritta bħala reċessjoni iżda jiena naħseb li rridu nħarsu lejn kif is-suq Amerikan qed jisfaxxaw kemm ħajkunu jistaw kunu kapaċi jirpiljaw. Rajna ċertu miżuri kontraċikliċi bħalma inti ħabbart iktar kmini u issa l-Bank Ċentrali Ewropew jista' jnaqqas ukoll ir-rata ta' bażi tiegħu, il-bażi tar-rata tiegħu. Iżda nafu li hemm problema ta' likwidità. U madwar dan l-isfond aħna għandna bżonn politika budgetarja għaliex din hija prerekwiżit sabiex nerġgħu nqajmu fuq saqajja l-ekonomija, nerġgħu nwasslu l-kapital fil-banek jekk dan huwa meħtieġ Issa, inta tista' tajt li e- e- e- għandkom id-dejkom marbuta, iżda aħna l-ewwel qabel kollox nemnu li parti sostanzjali ta' dan id-dejn ġi maħluq permezz ta' taxxi aktar baxxi. U għalhekk jekk aħna għandna opportunità qudiem għajnejna jekk aħna ħanerġgħu nidħlu biex naħdmu fuq dawn l-affarijiet, aħna ħanġieldu kontra li din iseħħ. U f'isfond tal-kriżi ekonomika li għandna Inti temmen bħalma qabel li jekk insaħħu d-disciplina budgetarja u l-miżuri tagħhom hija xirqa u mod partikolari inti temmen li l-mira ta' 3% tal-2013 għada relevanti u għada eh, tapplika llum? Grazzi. Il-kellim li miss mill-PPE Karim Vortman Kol. Grazzi, Signora President, grazzi President Trichet għalli jint prezenti f'dan dibattitu pubbliku fil-Parlament Ewropew. Huwa ċar li hemm ħafna nuqqas ta' stabilità fuq is-suq fuq is-swieq finanzjarji dan għadu għaddej u l-Ewropa għadha ma sabiċ soluzzjoni konvinċenti kif tista' solvi l-problemi tad-deficit. Rajna issa stess li l-tkabbir ekonomiku qed imajna minħabba f'dan u jiena għalija nixtieq ngħid li kienet ta' staġib għaliex mhux biss kelkom tkomplu jew tattavilu mill-ġdid il-programm ta' xiri tal-bonds iżda kelkom tipprovdu itri l ċertu gvernijiet biex bekk ikun hemm riformi budgetari li tant kienu meħtieġa. Nafu li kien hemm ħafna xogħol fuq il-pakket tal-rifinanzjar fuq il-six-pack u jena rapporter u issa smajna mill-opinjoni pubblika. Jider li donna hemm ġodda li qed jgħatu log ġdid lil six-pack il-pakket governattiv kontra regoli tal kontra r-rida tal-Parlament. Din mhux pożizzjoni tiegħi li ngħidha żdejja xaġa interessanti għaliex aħna rridu ntemmu dan il-pakkett għax huwa urġenti fil-ġimgħat li ġejjin iżda nixtieq nisma' minn għandek x'għandek xi tajt fuq dan il-punt. Grazzi. Grazzi l-kellim miss mill-Sendi Anni Podimata. Presto, Sharon, Κύριε na αναφερθήκατε κι εσείς. Grazzi, Sharon, sur President, inti u bosta kollegi semmu li kien hemm id-deċiżjonijiet tal-21 ta' Lulju li kienu meqjusa bħala passi kbar il-qoddim biex nkun nistgħu nittrattaw il-kriżi tad-dejn u biex nagħtu tweġiba għal kriżi fil-Greċja. Iżda issa seba' ġimgħat wara dawn id-deċiżjonijiet kollox jidher li għadu fl-arja u għalhekk nistaqsi għala dan u jiena wieġeb għala għala d deċiżjonijiet li ħafna drabi qed ikunu analizzati żejjed, qed jitħarsu żejjed f'termini nazzjonalistiċi wisq. Nafu li hemm il-kundizzjonijiet nazzjonali li qed jitħarsu iktar milli naraw li jkun hemm approċċ intergovernattiv li kien ikun aktar effettiv. U għalhekk għad għandna evalwazzjonijiet nazzjonali u dan qed ixekkel deċiżjonijiet tal-21 tal-Ulju. tal 21 u ulju qed nirreferi ovvjament għal ċertu stati membri li talbu li jkun hemm ċertu garanziji jekk ħajħdu sem fit-tieni programm ta' appoġġ għal Greċa. U barra minn hekk, barra l-aspetti ekonomiċi u dawk demokratiċi, huwa ċar li ċertu pajjiżi ser jitolbu li jkun hemm garanziji din hija ovvja iżda jiena nħoss li loġika wkoll li l-parlamenti li jkunu qablu li jieħdu sem ikollhom ċertu definizzjonijiet għalihom. Għalhekk u jkunu jafu xifisser il-parteċipazzjoni tagħhom f'dawn il-programmi. Nafu li hemm it-tlet pilastri tal-programm. U għalhekk messaġġ qed nagħtu b'dan meta aħna naqblu u qbilna fuq dawn il-programmi li ġew infasla flimkien mal-Kummissjoni, mal-IMF, kif ukoll il-Bank Ċentrali Ewropew. Meta qed nisimgħu li kulħadd qed jitlob l garanziji qabel jieħdu sem fil-programmi ta' appoġġ. Naħseb li dan ħaj xekkel il-programmi stess u fl-aħħar nixtieq insemmi li Thomas Friedman li, sem, li kitef fil-New York Times li l-Unjoni Ewropea waslet biex tisfaxxa Laqda taħħa. tagħha. U inti għad darba wara l-oħra li inti ma temminx, ma taħsibx li hemm kriżi ta' zona euro. taf li modi u inti ċert dwar dan bħalma konċert tliet xuri u erba' xhur ilu. Grazzi. Grazzi sa Filip Lambert fi sem il-ħodor. Grazzi Sherin. Merħba sur President. Il-Bank Ċentrali Ewropew laħaq il-tmim tal-mandat tiegħu taħt it-tmexxija tiegħek u nafu li issa taħabbat wiċċu ma' din il-kriżi u issa hemm il-kriżi tad-dejn sovran ukoll wara dik tal-kriżi ekonomika. Inti jettu flittri ċertu stati membri, iżda aħna qed nesperjenzaw mhux biss kriżi ta' dojn sovran din għaddejjem minna u m'għandniex nissottovalutawha, iżda għandna kriżi ta' sistema Ewropea wkoll li mar li lin minn dak li kien raġonevoli u l-Bank Ċentrali Ewropew palma kont tgħid iwassal għal likwidità illimitata lis sistema biex ikun hemm aktar fiduċja fis-swieq iżda s-swieq finanzjarji mhux qed jaħdmu fl-istess direzzjoni mhux qed jiġdu ħabel wieħed mal-Bank Ċentrali Ewropew. U għalhekk taħt liema kundizzjonijiet ser tapplikaw din l-għajnuna li semmiet hemm ċertu kodiċi għal garanziji li jintom ser titolbu u għalhekk nistaqsi liema kundizzjonijiet se tapplikaw jew tistgħu timponu fuq il-banek fuq medda twila ta' żmien biex nkun nistgħu nimxu l qudiem jew inkella nisabu f'sitwazzjoni fejn il-banek ikunu wisq dipendenti fuq is-swieq. Fi klim ieħor qed nimpenjaw ruħna li naħsbu dwar l-applikazzjoni tal-Basel tlieta fl-Ewropa inkella jekk le għandna nimponu xikura mhux xikura ta' austerità iżda minħabba sitwazzjoni rajna li kien hemm estensjoni żejda u għalhekk issa għandna morru lura minn dan u waslu biex il-banek fl-aħħar mill-aħħar jagħmlu dak li suppost qed jagħmlu, saħħu l-ekonomija u jagħtu s-sem tagħhom ukoll għaliex inkella dawn ħajspiċċaw fi swieq ta' spekulazzjoni u dan mhux ħajwaslu għal valur miżjud. Grazzi. Grazzi issa l-PPE Astrid Luling. Ik jogħġbok. Grazzi, Signora President. Sur Trixe, l-ewwel net nixtieq naqbel bisħiħ ma' dak li qal Werner Langen dwar ir-rwol li intiqdejt mill-2008 l-hawn. Il-Kummissjoni u l-Kunsill kienu assenti fl-2008 dak iż-żmien u għalhekk nixtieq nifraħ lek ukoll fix-xogħol tiegħek f'dawn l-aħħar ġemat. Għandi mistoqsija dwar l-ASM, il-Fond ta' Stabilta ta' Stabilta Ewropea, l-Stabilta Ekonomika l-ISF. Nafu li hemm turbulenzi fuq is-suq iżda għandna bżonn tisħiħ f'dan il-qasam u wara l laqata tal-Kunsill aħari naħseb li għamilna progress iżda għandna mmexxu l-affarijiet aktar il-qoddim jew le. Il-kompitu tal-fond GSTs il-finanzjamenti mhux biżejjed u l-istati membri jeħtieġu li jagħmlu aktar iżda rridu naraw li naraw x'inhuma s-sogri istituzzjonali iżda huwa punt importanti. Aħna rridu niżguraw li nużaw dan il-fond ta' stabilta mod għalix għaliex il-fond m'għandux jagħti weġiba għal struzzjonijiet governattivi biss aħna neħtieġu nagħtu ħarsa lejn dan l-approċċ intergovernattiv għaliex ma naħsibx li jista' jaħdem fuq medda twila ta' żmien. Għandna bżonn fond monetarju ġenwin Ewropew, garanzija self għal dawk il-pajjiżi li jinsabu f'diffikultà iktar milli garanziji individwali. Iċ-ċirkustanzi li għaddejjin bħalissom bħalissa mhux jagħmluha possibbli mhux jagħmluha meħtieġa li dan isir taqbel li jkun hemm fond apposta għaliex dan jista' jkun messaġġ ewlieni nistgħu nibgħatu fi xogħol ġejjin. Ikun mod kif nistgħu nuru lid-dinja li aħna impenjati bisħieħ li niddefendu l-ewro bisnienna. Issa, jekk din l-idea ma toqtokx bħala xir għan nixtieq nkun naf għala. Grazzi. Grazzi, Astrid issa fisem li sijar dakjard Epping. Grazzi, President fit-tmim ta' ottubru ħaj jispiċċa l-mandat tiegħek bħala eh, direttur l-istituzzjoni kibret fir-rwol li għandha u għalhekk xwirt ħatħalli warajk. Fil-mandat tiegħek ir-rwol tal-Bank Ċentrali Ewropew mexa minn sorveljanza u stabilità ta' prezzijiet għal entità li ħatwassal għal ħarajnuna grazzi għal dan it-tibdil. Kien hemm ħafna xiri ta' bonds, junk bonds u affarijiet ta' kwalità baxxa jew kwalità dubjuża, u għalhekk tista' tgħidilna fuq dan it-tibdil fir-rwol tal-Bank Ċentrali Ewropew? Parti kbira tal-likwidità ngħatat li żona ewra mill-BCE b'mod dirett u mod indirett u għalhekk x'inhu huma l-flejjes taħt l-invoicing tal-Bank Ċentrali Ewropew? X'ingħidu għall-Greċja, l-Italja, Spanja u l-Portugal? u l-Irlanda. Forsi tistaw tina eżattament x'inhu ma' ċifri wara l-infiq tagħkom. Grazzi. Grazzi. Issa Signora Corazza. Grazzi. Signora President, Sur President tal-Bank Centrale Ewropew, inti tkellimt biċċar dwar x'inhi l-missjoni tiegħek, il-ħarsin tal-euro, il-kontroll ta' prezzijiet, kif ukoll l-immaġni pożittiva tal-Europa u tal-Euro. Iżda reċentement is-Sinjura Lagarde seminar internazzjonali sem rekomandazzjoni ta' kemm il-kreditu adattat fil-banek Ewropej ta' kreditu semma il mekanizmu ta' appoġġ f'termini simili u inti kif tevalwa dan? dak li għandu jaqsamma swi Ewropej. Taqbel ma' Senjura Lagarde? Da' aħħar kien hemm it-taħdita dwar il-banek ewlenin fil-Greċja li kienu inti ta' wahdanija, smajna dwar fondi mill-qatar u inti taħseb li jekk dawn din ċifra ta' 2 biljuni jitħlu ħajjajnu fil-likwidità fil-Greċja u Sinjura Lagarde fl-istess laqa din hija tieni domanda tiegħi qalet ukoll li l-periklu ta' reċensjoni kien qar minn dak tal-inflazzjoni. u l-aġġustament ekonomiku huwa importanti jekk aħna tassew irridu niksbu irkupru ta' veru fl-Ewropa. Dan kif taħseb li jista' jseħħ, Sur President, kif taħseb li l-aġġustament ekonomiku u finanzjarju jista' jseħħ? Taħseb li għandu jkun sinkronizzat ma' tentattivi biex inkun nistgħu nirkupraw il-pożizzjoni ekonomika Ewropea? Grazzi fisem l-SND, il-Sinjura Sanchez Presedo. Muchas gracias, eh, Y... Grazzi ħafna, Sur Trice u kif ukoll grazzi tal-azzjoni rapida tal-Bank Ċentrali Ewropew. Jiena naħseb li l-mandat ċentrali tal- Bank Ċentrali Ewropej għall-inflazzjoni, ma palissa l-inflazzjoni mhux li ħaġa importanti, il-tkabir huwa bil-mod ħafna U hemm differenzi bej ir-rati ta' interess aktar olja tal-kompetituri u il-problema hija Illum sess smajna ċertu aħbarijiet li s Sinjura Merkel ħaterġa tbaxxi il-taxxi għal daqstat qed nitkellmu fuq eh, politika fiskali li hija marbuta ma' dan. Rilassata anzi ma nistgħux nirilassaw il-politika monetarja. Jekk qed nitkellmu dwar il-politika restrittiva, irridu naraw l-affarijiet fiskali u mhux fil-qasam monetarju. Dak li rridu nagħmlu huwa li nifaċilitaw l-affarijiet għal pajjiżi Tin dak l-ewwel punt tiegħi sa tieni naħra tieni ħaġa hija għal azzjonijiet kemm jista' jkun malajru. Jiena qed fuq xi ħaġa importanti. Jekk ma jkunx hemm eh, mekkaniżmi oħra kellek tintervjeni inti. Iżda nitamaw li l-Fond Ewropew jieħu din l-importanza issa. U importanti li l-Unjoni Monetarja ikolla bżonn ta' rati ta' interess li ma jkunux illimitati. L-istati membri jinsabu f'darrati ta' interess tal-istati membri huma limitati u jinsabu f'qafas ekonomiku. Iżda f'dak il-qafas ekonomiku għandhom l-indipendenza u ma jistax jifissom font li huwa monetarju għal daqstant għandna l-Unjoni Ewropea hemm din il-kollettività għal daqstant iridu naraw eżattament kif ħanimxu qudiem għawek. Grazie. Thank you on behalf of Aldi. Grazzi, fisem lalde Oli Schmidt. Grazzi, signora President, u grazzi l-President Trisha. Il-mistoqsija li nħabba twitxi maħħa li jajdu li ċittadini fil-kostituenza tija hija fejn huma l-mexxej Ewropej qed jinħbu wara subajhom qegħdin fuq vaganza fejn qegħdin. Hemm nuqqas ta' tmexxija politika li qiegħda xxekkel fl-opinjoni tiegħi l-Ewropa kollha u għanna bżon aktar eh, tmexxija Ewropea u nista' nsellimlek u nifraħlek tal-li inti u rejt din it-tmexxija. Għandi żewġ mistoqsijiet, inti bosta drabijiet matul is-snin li aħna għandna destin komuni fl-Ewro. U jiena nisaponi meta tajt destin komuni tfisser jiena wkoll u pajjiżi wkoll. Palma nafu 10 mill-pajjiżi tal-Unjoni huma barra miż-żona euro u l-biża tiegħi issa hija li dak li qed jiġri qed ikompli inqanqal il-firda fiħdan l-Unjoni Ewropea li dawk iż-17 il-pajjiż li huma parti miż-żona euro minħabba nuqqas ta' tmexxija li uraw kważi kulħadd, forsi mhux kulħadd, li hemm firda fl-Ewropa u dan ser jaffetwa mhux biss dawk 17 il-pajjiż ta' żona euro iżda l-Unjoni Ewropea kollha kemm U jiena ser nisma' x'għandek xi tajt dwar dan, xi taħseb dwar dan f'dawn l-aħħar jiem tal-mandat tiegħek għaliex bħalma qed u għattinti stess ukoll. Dejjem dan huwa d-destin komuni tagħna. It-tieni mistoqsija tiegħi hija marbuta mal-mekkaniżmu li Sinjura Luling semmiet. U dan jista' jitħares bħala solidarjetà għall-Ewropa. Mhux eżatt jew xira li f'ċirkostanzi bħal dawn l-Ewropa kollha tappoġġa dan il-mekkaniżmu u din il-kwistjoni ma tqajmitx bosta drabi jien qed nistaqsi dan għaliex naħseb li uħut mill-pajjiżi barra miż-żona euro qed iċabxbu li l-om tal-qedin barra mid-zona euro, iżda kulħadd, kulħadd huwa affettwat minħabba dak li qed jiġri, anke il-Renju Unit minn fejn ġejja Sinjura Bowles. U hemm nistgħu nisimgħu toni differenti minn Sinjura Osborne hemm ukoll taffetwom u għalhekk ma jkunx li sur trixxel li nqajmu din il-kwistjoni li nuru solidarieta mis-27 stat membru kollha biex tassow naġixxu fiħdan l-ISFM u l-ISM. Grazzi. Grazzi, issa fisem l-PPE Atman Karas. President, meine Herr Präsident, meine President, meine Damen und Herren. So, President, Signori. Ninsabu f'sitwazzjoni diffiċli ħafna u din mhix logħba. Jeħtieġ li nieħdu l-affarijiet bis-serjetà. U m'għandniex bżonn miżuri individwali jew nazzjonalistiċi li ħarsu l-interessi nazzjonali għanna bżonn pjan ewlieni fil-pront. M'għandniex kriżi Ewropea, iżda għandna kriżi politiċi li qed iwasslu għal nuqqas ta' stabilità u dan qed iwassal għal nuqqas ta' u wkoll fis-swieq finanzjarji. Jiena naħseb għal daqstant li rridu namlu dak li aħna njorajna li namlu sissa. Kien hemm trattat ta' Maastricht li kien qed waqqaf unjoni tal-munita biex ikun hemm unjoni politika wkoll kollu din hija l-mira tagħna. It-tieni net l-euro mhix xi ħaġa li nistgħu nagħmluha billi intuwa ġemp jew xi aspett sekondarju mill-mexxejja ekonomiċi, mill-mexxejja Ewropej, Aħna għanna sinjal li għanna bżon Ewropa ta' ċittadini u aħna rridu li kunem budget Ewropew għal bosta oqsma ta' politika differenti. Hemm mekkaniżmi li huma meħtieġa mill-fond tal-munita u għanna bżon unjoni ekonomika li bija nkunu nistgħu nimxu fid-direzzjoni tajba, mhix kwistjoni dwar l-euro, iżda dwar il-kapaċità tal-Unjoni Ewropea li taġixxi. U għalhekk Qed nitkellmu dwar li nerġgħu waslu għal fiduċa fiħdan l-Unjoni Ewropea, għalhekk nistaqsik xi tfisser meta tajt lill ministri tal-Finanzi u l-Kapit ta' Stati u tal-Gvern jridu jieħdu responsabilità tal-euro fuq il-livell Ewropew kollu. Grazzi ħafna. Issa, fisem l-SND. Issu xikluna. Uh, Mr at the beginning of the crisis. Sur Trixe, fil-bidu tal-krizi inti kontajt sew li memx krizi tal-euro za krizi ta' pajis li huwa membru eh, fi zona euro. U għettu l-istess għattini pajis iżda issa jider li aħna bil-kontra. Hemm ċertu ekonomiji dajfa li qed jiġu attakkati għax jinsabu fiż-żona euro. Aħna rridu nammettu li l-arkitettura, l-istruttura nifisa ta' żona euro hija defettuża. sistema b'saħħitha trid tkun kapaċi e, tissapporti ċertu li jkollha ċertu problemi. Minna ma nimminimizzaw responsabilità tal-istati membri, ma taqbilx li wara il-suġġerimenti kollha hemm il-kwistjoni ta' ir-responsabilità konġunta li rridu ninsibu, ġifiri forsi il-kelma li tintuża f'qasam ekonomiku hija il-kwistjoni il kwistjoni ta' solidarjetà bejn l-istati membri u mingħajra ma nistgħux nimxu qudiem. Grazzi ħafna issa l-aħħar kellim fissem li PP hija Marion Tyson. Grazzi ħafna, Signora President, President Trichet. aħna għedna li l-insalvaw l-euro ħatwassal għat-tmim ta' l-Europa u dan huwa punt li ħassibna. Iġbir ħan għodu attenti għawek għalix istituzzjonijiet kollet jagħmlu proposti mbagħad eh, il-Bank Ċentrali Ewropew huwa responsabbli għal ċertu azzjonijiet u aħna nirringrazzjawkom għaliex hemm il-gvernijiet nazzjonali, parlamenti nazzjonali wkoll li jkomplu jieħdu ħsieb il-prijoritajiet tagħhom dwar six packs ma ħafna diskussjonijiet anke fil-Parlament, aħna nafu l-Unjoni Ewropea tagħmel qafas imma ċertu problemi dwar il-mekkaniżmu ta' stabilità il-font u koll u hemm ċertu qed jintalab garanzija sabiex inkunu jistgħu jużawhom ċertu paj stati membri, ġifieri hemm problemi ta' fiskalità ta' ċertu eh, stati membri bħalma hemm il-problema tal-FTT financial transaction tax, kif ukoll hemm problema eh, dwar il-taxxi għal dawk li huma l-kumpaniji, ġifier dawn il-miżuri kollha li ġew ippreżentati. Jekk dawn fil-fatt jistawx jitwetqu fil-pratika mod solidari. Sabiex l-istati membri jkollhom din l-istorja ta' suċċessu jkollhom il-vuċi tagħhom l-istati membri urridu nippruvaw naraw eżattament kif nistgħu niddefendu l-interessi komuni kollha u mhux ħajkun faċli wieħed jagħmel dan f'kuntest Ewropew. Grazzi. Uh, Grazzi ħafna fil-fatt eh, kien hemm ħafna stqarrijiet repetuti u mistoqsijiet repetuti iżda E, Minn flok, il-pawza li suppost kenna bejn iż-żewġ sessjonijiet, jiena ħanuża dan il-break kollu kemm hu anke forsi naqra lilin, imma nixtieq nitolbok jekk tista maddux aktar minn 10 minuti biex twieġeb. Grazzi ħafna Sinjura President. Jiena nixtieq ngħid sempliċement li jiena nix sorpris, ovvjament eh, fiċ-ċirkostanzi preżenti li eh, twaslu li tant messaġġi, tant kummenti u tant mistoqsijiet jiena se prova nitkellem fil-qosor kemm jista' jkun Ah, meta kull qed inwieġeb għal dawn il-kummenti kollha. L-ewwel nett jiena nixtieq ngħid li ovvjament fisem il-bord ta' gvernanza tal-ICB kif ukoll il-gvernaturi kollha l-President tal-Banek Ċentrali Nazzjonali jiena nixtieq nirringrazzjakom għal kummenti li wasaltuli. Aħna U grazzi tal-li apprezzajtu dak li għamilna waqt dan il-periodu riċenti. Nixtieq ngħid li kienaw numru ta' membri tal-Parlament li għarfu li il-mandat u li nitana u għal inwassu għal stabilità ta' prezzijiet. U jina nistanajt li wara twaqif tal-euro li aħna irnexina nwaslu għal stabilità tal-prezzijiet skont id-definizzjoni tagħna. U dan huwa element ewlieni ta' fiduċja għall-inqas wieħed jista' jserraħ fuq istituzzjoni li fil-fatt tagħmel dak li inħolqot biex tagħmel. U palma tafu, aħna wara 12 sena konna taħt 2% jew viċin ħafna ta' 2% u aħna zammejna dedikazzjoni totali b'mod ġenerali eh, għal dak li talbuna namlu id-demokrazija Ewropej U ritnajt ukoll li fi kull starriċ li sar, f'kull starriċ li neżaminaw, dan huwa il-messaġġ li ġej minn popolazzjoni, mill ċittadini. Kif ukoll din hija ġejja dan huwa messaġġ li huwa ġej mill eh, parti l-aktar dajfa taċ ċittadini tagħna, dawk li verament għandhom bżonn din l-istabilità fil-prezzijiet. Issa ħansemmi il-politika monetarja sempliċement biex ngħid li aħna qegħdin nagħmlu eżattament dak li nħossu li għandu jsir biex ikun hemm l-istabilità tal-prezzijiet. Kif ukoll biex nankraw l-aspettattivi ta' inflazzjoni. U din tmuri tfit ma l-idea li l-ekonomija trid timxi l-qoddim kif ukoll li għandna bżonn ħolqien ta' impjiegi. Ara ma sbux li dawn iż-żewġ affarijiet imorru kontra xulxin. Ejja naħsbu ftit, immaġina nitilfu eh, l-ankraċ ta' l-inflazzjoni. Dan xi fisser? Dan ifisser li il-rati tal-interess u is-swieq nominali jintilfu għal jinkorporaw l-inflazzjoni addizzjonali li issu jantiċipa għalġejjini. U l-popolazzjoni tagħna stess se tibża għax tara li ma tistax isserraħ fuq munita li zom il-valur tagħha u b'mod aktar ġenerali ħad tisparixxi il fiduċja f'numru kbir ta' eh, kostituenzi differenti ta' aġenti ekonomiċi. Għal daqstant, la darba ħna mixin skont id-definizzjoni tagħna qegħdin viċin għal 2% na' inqas minn 2%. Aħna ntamaw li aħna wkoll nikkontribwixxu għal prosperità xirqa' tal-żona euro. Issa dwar il-likwidità, Din hija mistoqsija li ġiet mistoqsija kemm il-darba mill-membri tal-Parlament. X'inhi s-sitwazzjoni tagħna, x'inhi l-pożizzjoni tagħna eżattament? Għandi żewġ kummenti x'nagħmel hawnhekk. Mela l-ewwel kumment huwa li intom edin tatu wis likwiditajiet, għet morru li l-nizzejiet. Mintom xe t-kontrollaw bizzejiet riski ta'kom stess. Issa l-opinjoni l-oħra hija li jintom konservativi iżejjed li ma tatux bizzejiet li mintomx tejnu l iżvilupp tal-ekonomija kif suppost. Imma f'dan ir-rispett, iċ-ċifri huma li żied ħaġa importanti. Aħna qed nitkellmu dwar iċ-ċifri. Jekk jiena nħares lejn il-balance sheet ġenerali tas sistema tal-euro, ġbil mhux tal-CP biss, iżda wkoll Bank Central Nazzjonali kollha wkoll, u nħares lejn x'kienet qabel il-kriżi, iġviri qabel it-turbulenzi fit-tmim ta' ġunju tal-2007 u xini illum u inqabbilhom Fil-kas tagħna, pereżempju, il-balance sheet tagħna mhux biss tal sibi iżda sistema kollha kemmi żdiedet mija Il-balance sheet tal-sistema tal-Riservi Federali żdiedet fil-mija. Il-balance sheet tal-Bank Ċentrali tar-Renju Unit zdidet 200 fil-mija u nista' nkompli. Dan biex nagħtikom idea. Iġri, dak li konna qegħdin namlu huwa li namlu dak li aħna ħassejna li huwa tajjeb li jsir. La darba konsidrajna situazzjoni u konsidrajna l-fatt li aħna kenna na nieħdu miżuri ma kienu standard u dan inkluż il-full allotment fuq rati fissi sabiex ikun san finanzjaw l-banek tagħna Iżda bħalma tistaw taraw minn dawn iċ-ċifri, aħna għamilna dan ukoll permezz ta' ċertu miżuri kif ukoll biħsib xira fuq eżattament x'tip ta' riski aħna stajna nieħdu jew inkella aħjar ma kadniex. Għal daqstant jiena xtieq inserħakom it-nej, serħakom moħkom it-nej, ġbir dawk li jaħsbu li qed nagħtu u dawk li jaħsbu li maħniex qed nagħtu biżejjed. Ġbir tistgħu taraw hawnhekk. Ovvjament, għal-kollateral koll li ħana qegħdin naċċettaw aħna nieħdu iqtuħ neċessarju qed nagħtu ħafna attenzjoni għal dawk ir-riski li fil-fatt qegħdin nieħdu. Issa dwar il-banek b'mod ġenerali u dak li ntqal li fil-fatt huwa punt importanti ħafna, jiena f'dan il-qasam nista' ngħid li għadhom kif saru l-stress tests. Dawn huma pubbliċi u ġew pubblikati, kollox jista' jiġi kontrollat u dan jinkludi ċertu dettalji tal-balance sheets tal-banek kollha differenti dak wara l-kumment tiegħi. Tieni kumment aħna mod permanenti kull xar e, nitolbu il-banek tagħna b'mod ġenerali biex jisaxħu il-balance sheet tagħhom bl-aħjar mezz. U hemm ħafna mezzi, per eżempju, e, tpoġġu fuq naħa il-profitti il, il e, tiegħek jew il-pagi. Il u meta jkun hemm bżonn tmuqdu mis-suq u titlob u titlob rikapitalizzazzjoni kif ukoll il-ħruġ ta' stokki eh, ta' isma u stocks ġodda. Insem ħaġa waħda li xtieq nefasizza. U dan huwa din ħaġa li diġà semmejta fil-kummenti ta' introduzzjoni. Aħna għas sistema Ewropea bankarja kollha kemmi għandna ammont kbir ħafna ta' eh, kollateral disponibbli li juri biċċar li ma jistax ikun hemm problema tal-likwidità għas-sistema bankarja Ewropea kollha kemm hi. Għal darbaħra aħna għandna dawn il-miżuri mhux standard, ġifieri li nagħtu il-likwidità e, mod sħiħ e, full allotment brata fissa minnaħa l-oħra iżda għanna ħafna kollateral eligibli jina semmejt il-ċifra li hija ta' bejn 13 u 14 triljun euro. U jina forse nistantenni u kol dak li jint għal fuq l-SNP. L-SNP jissir għal raġunijiet ta' politika monetarja kif il-fatt intqal minn numru ta' membri parlamentari. Aħna rridu noqogħdu attenti għal fatt li il-politika mon il-pozizjoni tal-politika monetarja tagħna tintwassal għall entità kollha kemmin ta' żona euro. Meta il-swieq ma jaħdmux kif supposti konna problema. Il-fatt li swieq ma jaħdmux fl-opinjoni tagħna hija ir-responsabilità tal-gvernijiet. U jina tkellimt mod ċar fuq dan il-punt, huma il-gvernijiet li qegħdin joħorġu s-sigurtajiet tagħhom huma għandhom responsabilità għall kredibilità tal-sigurtajiet tagħhom stess u ovvjament huwa ċar mod individwali li hija ir-responsabilità tagħhom u aħna nikkunsidraw li hemm responsabilità kolleġjali. Għaliex ir-responsabilità tagħha hija hemm u kienet hemm propju eh, biex ikkontrolla dak li jsir fi żona euro u din inħolqot mod espliċitu biex tajt li aħna maħniex eh, federazzjoni sieħa politika u il wieħed irid jagħti lura għal din eh, il-munita e, waħdina hija din il-kolleġjat u li kollha naħdmu flimkien. U din hija ħaġa importanti ħafna lina. Jiġifieri teżisti din ir-responsabilità aħna fil-messagġi tagħna lejn il-gvernijiet ikunu ċari kemm jista' jkun u inna nkunu ċari mill-bidu net ħadd m'għandu l-ebda dubju fuq dan anka ma kienem meta ma kienem lebda tensjoni fis-suq li il-Greċja kienet qed eh, tiġi finanzjata bl-istess mod pal istati Uniti u aħna kellna dan il-benign eh, neglect. Aħna ma konniex qed nippratikaw, anke kien jirtiġi pratikat f'nadi oħra. U aħna l-ewwel eh, episodju li kenna nklusa lija u il-Kunsil tal-Gvernaturi med, seħ meta kena najdu l pajjiż il-gbar fi zona euro li isma. Minn tafx miexin fi direzzjoni it-tajba, ma ntkomx id-dajfu il-pat tal skabiru stabilita u dan seħ fl-2004-2005. Ġvi, jina naħseb li aħna ikkonsidrajna u dan il-xaġa li diġa spiegajta fil-kommenti introduzzjoni. Introdu introdu kienem kwistjoni ta' politika monetarja, aħna nasbu li di mandiċ s-seħ u aħna nipretentu li il-gvernijiet infusom palma deċidew fil-21 ta' lulju għandhom jihdu l-passi neċessarja sabiex ikun jistaw jifasslu din l-istabilità finanzjarja fi zona euro u ma' nfusom u ma' għandhom il-kapacita biex jamlu dan issa u ma taw il-possibilità l-IFSF li tkun il-possibilità li tkun tista' t-intervjeni fuq is-suq sekundarju U għawek nishtiq nżid sempliciment eh, fuq din il-kwistjoni ġenerali li għal darboħra. Tridu tmorru l-ura. Għad-dimensjoni li semmejt qabel iġifiri dik tal-balance sheet. Da kollu eh, konna edin namlu. U fil-fat titilu, i-publikajna u koll il-lammont ġenerali ta' intervenzjonijiet, ġifiri l-intervenzjonijiet li għamilna aħna għal dan il-program eh, li għamilna issa tal-ISMB eh, ġifiri 115.5 biljun euro. U din xaġa li jenna namlu għal ftit ġemat, ġvi jena semmejta eh, waqt li kontet nitkellem u ovvjament hija parti mill-kumment ġenerali li kontet namel fuq il-balance sheet ta' sistema kollha kemmi. Għaliex hawnhekk maħniex qed nitkellmu biss għal ecb għawak qed nitkellmu fuq l-ECB u il-Banek Ċentral Nazzjonali kollha kemm huma taż-żona euro. Hemm numru kbir ħafna ta' kwistjonijiet oħra li semmew pereżempju l-gvernanza din hija parti mill-kwistjoni sħiħa u fil-fatt l-ewwel kellima kienu eh, xtaqu ħafna jitkellmu fuq u semmew kemm il-darba. U palma tafu intom aħjar minn kulħadd ieħor hemm negozjati li qegħdin isiru jridu jsiru kemm jista' jkun malajr aħna tlabna li il-ftejm isir kemm jista' jkun malajr, aħna e, naqblu mal-parlament, skont l-aħħar diskussjoni li saru, u dak li nista' nifhem jiena minn dak li ġie deċiż mill-kapijiet kien preċiżament li rridu intejbu il-pożizzjoni tagħhom dwar il-gvernanza kif ukoll irridu jkunu aktar viċin, ħafna aktar viċin għal pożizzjoni tal-Parlament. Mela, Imbat naraw xieġi, na, ovvjament miex post postla tal-parlament laqas tal-gvernijiet, imma irridu niddeċidu xħajsir għax din hija xaġa essenzjali. Ovvjament, meta aħna qegħdin niddiskutu din il-kwistjoni tal-gvernanza, irrid ngħid biex ikunu pragmatiċi, aħna irridu intejpu is-sitwazzjoni b'mod immedjat. U dan permessa six-pack, din xaġa essenzjali, xaġa ġi issir issa. Hija xaġa urġenti, importanti ħafna. Kif ukoll huma importanti ħafna l-implementazzjoni ta' deċiżjonijiet kollha li tieħdu mill-kapijiet ta' stat u gvern fil-21 ta' Lulju. E, intom taraw li medjat għada. unbat e, l-affarita wara li għandhom bżon ta' tibdili toħra jena nishtiq nirringrazzja għal kummenti li saru li minn barra dak li ġi deċis biex intejbu l-gvernanza hemm bżonn li mmorru lilin. Irridu ntejbu l-affarijiet aktar milli diġà u għax għandna ċans bħal eh, ekonomiji oħra avvanzati li konna x-ray tal-kriżi drammatika li feġġet fl-2007. Din hija kriżi li ssir kull 66 sena u din hija l-ar kriżi mit-tieni gwerra dinija. U naħseb anka l-ar kriżi mill-ewwel gwerra dinija. U aħna reaġġejna mill-ewwel dak il-ħin, kif qed isiru l-affarijiet. U dan huwa fenomenu li jsiru jkompli għaddej Aħna identifikajna numru ta' djufijiet fil-Stati Uniti, fil-Ġappun, fl-Europa, ma nasibx għandkom xi eh, sorpriża dwar dan, u issa rridu naraw kif għamlu bil-konsegwenzi u rridu nagħmlu ċertu eh, tibdiriet strutturali u jina nista nerġa' ntenni dak li eh, intqal minn ħafna membri parlamentari f'din id-dimensjoni strutturali għal dak li għandu sir għada. Iżda illum aħna rridu nwettqu u dak li deċidejna l-għamlu illum u il-wet u bissieħ dak li diġa ġi innegozjat dwar il-gvernanza u il deċiżjonijiet immedjati tal-21 ta' Lulju. Ma nafx jekk inti inti xtrisejja ġeneruża li tatini aktar ħin iżda għax inti ġa mort li lin mill-ħin li tajtni ma inti kont diġà ġeneruża ħafna, iżda nixtieq ngħid ħaġa oħra. Aħna rridu noqogħdu attenti li ma mmorrux lilin mir-responsabiltajiet tagħna aħna rridu nwettqu l-istabilità ta' prezzijiet. Intom tlabtuna biex namlu dan u hekk qegħdin namlu, hekk għamilna. U bħalissa qiegħed nitkellem anka f'din il-kriżi. Aħna tikkonsidrawna kredibbli, ġbir l-osservaturi kollha l-parteċipanti tas-suq jikkonsidrawna kredibbli sabiex ikun nistgħu wettqu wettqu l-istabilità tal-prezz skont id-deċiżjoni aħna ninsabu f'sirkostanzi speċjali. Aħna għanna eh, għadajin minn periodu diffiċli palma għadajin nom il-Banek ċentrali kollha u gvernaturi Dak li namlu aħna namluħ biss permezz responsabilta monetarja kbira li responsabilta tagħna li nieħdu deċiżjoni li ma jkunu standard meta dawn ikunu ġustifikati, meta jkun hemm bżonnhom kif ukoll rridu nibatu messaġġi lil gvernijiet dwar l-impatt ta' zona euro kollu kollha kemmi ta' deċiżjonijiet, ġifieri l-impatt ta' dawn id-deċiżjonijiet fuq żona euro kollha kemmi. Issa dwar dak li xaqsam mal gvernanza reċentement aħna konna eh, f'kuntat reċentement u nistanajt li aħna batna messaġġi. Ma konniex qed negozjaw aħna batna negozjati, messaġġi u għednilhom li jekk aħna rridu nġibu lura il-fiduċa li issa dajfet, fl-opinjoni tagħna din l-aħjar direzzjoni nimxu fija, aħna ma negozjajniex. Imbagħad tieħdu d-deċiżjonijiet. U fl-opinjoni tiegħi għaliex kien hemm ftehim sħiħ li kien hemm bżonn li nerġgħu nsaħħu l-kredibilità imbagħad ħadna d deċiżjonijiet wara li eżaminajna dak li ġi deċiż. Iżda ma kienx hemm negozjati dawn kienu messaġġi li aħna batnihom u din hija ħaġa importanti. Huwa importanti li aħna nifmu dan il-punt. Grazzi ħafna, Sinjor President. Thank you, thank you very much. Grazie ħafna. Eh, inti qabel ma taħrabilna se tkun disponibbli hawnhekk ehm, anka Eh, ħatkun prezenti fir-rwol eh, tiegħek eh, anka wara li taddi il-presidenza tiegħek. Issa ħajkonna waqfa għasira qabel ma ngħaddu għas-sezzjoni li jmiss tal-laqa tal-kumitat tagħna. Right, if everybody could begin to, to settle down so that uh, when I... Mela, jekk joġobkom, uqodu bil-qeda. Eh, jekk joġobkom il-membri joqodu bil-qeda u jieqfu jitkelmu. much everybody. <coughs> Grazzi. Kif tafu, edin tiġa tard, pero nispera li xorta nkunu nistaw indahlu l-affarijiet kollha li pjanajna. Issa wasanna għatini dibattitu tal-lum li dwar li l lura l-fiduċja fis-suq, reazzjoni leġislativa u istituzzjonali eh, mandiċ għalfejn qot nejdilkom il għanna maħna unek il-ministru tal-Polonja Jacek Rostowski e, u Mm, għanna u koll eh, il-Jean-Claude Juncker u anka l-Komissarju l-Affarijiet Ekonomiċi u Monetari Oli Ren. U dan huwa u koll l-ordni ta' kif se jindirizzaw is-sala minn nisnqot nirrepeti sqarijiet li għamilt fil-bidu tal laqgħa eh, tagħna tana. Issa ħanaddi il-mikrofonu lil kellima jekk jista' jkun uh, il-kameras u xandir jekk jekk joġobhom jersqu ħalli il-Ministru ikun inkunu samara ħanka sara Naddi il-mikrofonu mela. Il-Ministru, eh, Sinjuri, Sinjura President, Huwa privileġġ u unur għalija li nkun hawnhekk magħkom illum nipparteċipa f'dan id-dibattitu fissem il-Presidenza eh, tal-Polonja eh, tal-Unjoni Ewropea fis-sajf rajna <clears throat> il-veloċità illi eh, bija il-krizi komplit tiżviluppa il-krizi Ewropea ġifiri fiż-żona Euro. Nora. Huwa ta' importanza kbira la Unjoni Ewropea bħala istituzzjoni jiet Ewropej bħalma huma l-Kunsill u l-Parlament illi nanalizzaw il-raġunijiet illi eh, waslu għal din il-krizi u anka biex inkunu nistaw niġġestjonaw nsibu soluzzjonijiet adattati għal problemi li għanna. Nixtieq nibda billi nagħmel referenza għal dibattitu illi kien hemm qabel fej kenna il-parteċipazzjoni tal-President tal-Bank Ċentral Ewropew il-Sur Trixe u jiena nixtieq ngħid dan. L-azzjonijiet tal-Bank Ċentrali Ewropew <coughs> fis-sajf għaw issu b'mod partikolari fl-opinjoni tiegħi u mingħajr l-ebda riservi u qed dan b'responsabilta kbira. Dawn irnexxilhom isalvaw lill-Ewropa. Kwalinkwa dubi u eżitazzjoni min-naħa tal-Bank Ċentrali Ewropew setet riżultat f'dawk il-ġranet f'sitwazzjoni fejn illum tkun ħafna aktar qar u aktar drammatika milli li Jiena personalment m'għandi l-ebda dubju illi l-azzjoni li ttieħdet mill-Bank Ċentrali Ewropew kienu adattati u kienu qed isegwu l-leġiżlazzjoni Ewropea. Kienu mhux biss legali huma legali u kienu legali fil-żmien li ttieħdu barra mill-li kienu legali kienu neċessarji. <clears throat> Walek eh, fil-fema tijaj għanna nkunu konxi minn dan il-fat u napprezzaw l-azzjoni li ttieħed mill-President tal-Bank. Aħna pala l-Ewropa qegħdin nifaċċaw ħafna sfidi u l-President tal polonia eh, meta tkellem fil-Parlament ta' Strasburgu għal mod ċar illi minajr solidarieta l-Europa miex ser nexxila telep il-krizi. U l-lum aħna xida ta' dan. Għaddow bis sitta jew seba ġemat minn dan id-diskors tal-President Pollak u fil-fatt Ekku, għanna dimna din l-azla minnaħa għanna il-solidarieta u minnaħa l-oħra għanna il-waqa tal-Europa. Din il-solidarieta <coughs> t-rekjedi il wieħed jifhem tajjeb l-interessi tagħna stess. Il-pajjiżi li għandhom il-surplus, jiġifieri dawk li huma rikki, jridu jifmu wkoll fil-waqt li rridu nifmu wkoll il-ħtieġa ta' riforma min-naħa ta' dawk il-pajjiżi illi eh, qegħdin fin-naħa tisfel ta' l-Ewropa jew eh, dawk il-pajjiżi li għandhom qudiemhom problemi. Però dawn huma l-fatturi tal-solidarjetà. Jekk ngħin u xi ħadd illum fil-futur ġejjeni, dawn forsi ħajħalsu anka bl-interess barra minn hekk din is-solidarjetà hija fl-interess mhux biss ta' dawk li qegħdin jirċievu l-assistenza imma anka ta' dawk li qegħdin jipprovdu din l-assistenza. <coughs> ħankellem, ħan semmi kustjoni importanti u dan u għal-pakket tas sitta Dan qed jiġi diskuss fl-istituzzjonijiet Ewropej u aħna nħossu li huwa importanti minħa tal-Presidenza Pollakka li jkun hemm aktar integrazzjoni għax din hija neċessarja l-lum u din fuq livell makroekonomiku hija aktar u aktar importanti anka għal uh, pajjiżi li hemm fiż-żona tal-Ewro. Għalhekk din integrazzjoni aktar wiesa irsi kollha din in-natura komunitarja. <clears throat> Il-Polonja bħala pajjiż illi mhijiex membru taż-żona tal-Ewro. Xorta għalina hija importanti illi ikun hemm din l-integrazzjoni bi prinċipi komunitarji. Minkejja dan il-kol u kol irridu nirrealizzaw li l-kriżi għandna qoddimna l-lum fl-Ewropa hija tant ta' natura serja illi <clears throat> jekk aħna bħala istituzzjonijiet uh, uh, Ewropew, ġifieri il-Kummissjoni, il-Kunsill u l-Parlament jekk aħna ma nurux eh, permess l-eżempju tal-pakketta sitta illi aħna kapaċi illi eh, niksbu din il-pozizjoni komuni u li nimplementaw dan il-pakketta sitta b'mod rapidu Jekk ma dan ma jseħx, stati membri ħajkunu sforzati illi jisibu soluzzjonijiet differenti. Minħabba din it-teddida illi edha mux biss fi zona tal-Euro ma edha fl-Europa kollha kemmija. Għalek il-Polonja bħala stat membru illi huwa konvint b'mod sħiħa eh, dwar il-metodu komunitarju jixtieq tixtieq il-Polonja tisħaq illi il-pakketta sitta ħajkun speċi ta' eżami ta' litmus test għal l-istituzzjonijiet Ewropej eżami ta' jekk aħna aħniex kapaċi nużaw dan il-metodu komunitarju biex eh, naħdmu b'mod effettiv. Biex nikonkludi, jekk dan ma jsirx, bla dubju, il-soluzzjonijiet illi jiġu implementati mu se jkunu ta' natura komunitarja għax dan ikun ifisser li il-metodu komunitarju ikun falla f'sitwazzjoni daqshekk drammatika u żmien daqshekk diffiċli. <clears throat> Ħaġoħra illi jiena xtaqt inżid u ħanejdu dan uh, bla ebda ħabi ħafna analisti fis-suq uh, privat jgħidu aktar aġġustament uh, u aktar tnaqqis tal-aspettativi ta' tkabbir fuq li vendini imma anka fl-Ewropa eh, din fl-orizzont. Għalek, nix nitqu bina infusna u nqodu nemnu affarijiet oħra parti sinifikanti ta' eh, dan it-tnaqqis ta' tkabbir ta' din slowdown huwa riżultat ta' din eh, dan in-nuqqas ta' ċertezza politika li għaw fiż-żona tal uro u fil-pakket tas-sitta innifsu u um, investituri, eh, intraprendituri li jkunu ħajdu deċiżjonijiet dwar jekk investux f'xi pjanijiet ġodda jew xogħol ġdid jafu x'inhuma x'inhuwa riskju, xi riskju fl-istabilta ta' l-Ewropa illi huma waħda minnhom hija l-fatt illi aħna ħafna drabi minkejja dawn il-fatt li għandna qudiemna ma nuhdux deċiżjonijiet faqthom. Għalhekk jiena konvint illi ħafna minn dan in-nuqqas ta' tkabbir li għandna huwa riżultat eh, tal-fatt illi aħna ma konniex kapaċi nieħdu deċiżjonijiet effettivi u f'waqthom il deċizjonijiet li jissaħħu iż-żona tal-euro li għandhom xaqsmu mal-governanza ekonomika u mal-infurzar anka ta' l-Unjoni Ewropea innifisa. In <clears throat> Grazzi ħafna. Issa naddu għal President tal-grupp tal-Euro li huwa eh, eh, Jean-Claude Juncker. Signora President, Signori, President, Komissarju, Onorevoli Membri. <clears throat> Jiena kontent ħafna illi għaw nek wara il-vaganzi illi ma tantx kienu vaganzi e, wis għalija għax iktar għattajt ħin fuq it-telefon milli maġemp eh, il-bahar jew fejn immaġinajt li ħan għatta il-vaganzi tiegħi. Mela, nispera issa illi eh, f'dis sena illi ġeja ħan naħdem uh, inqas minn li kelli naħdem fil-vaganzi. Jiena kuntent il-qijat hawnhekk u uh, ngħidilkom illi aħna nixtiequ li jerġa' jkun hemm il-fiduċja fis-swieq dan huwa d-dover tagħna u aħna nagħmlu mill-aħjar li nistgħu biex nassikuraw illi il-deċiżjonijiet illi jittieħdu mill-kapijiet ta' zona tal-euro li ttieħdu fil-21 tal Lulju jiġu implementati. Eh, Ekkana namlu u mux noħorġu bxi ideja tek eh, illi jwaslu għal interpretazzjonijiet eh, differenti anka fost dawk il-persuni li kienu u wara id deċizjonijiet infushom. Jiena kont viċin il-Bavarja Eh, matul il-vaganzi tiegħi. U emek għandhom proverbju. Jiena ekwetajtu bil-lingwa tal-Bavarja. U għalek l-interpreti sfortunatament mumiex familjari ma dan id-dialett tal-Bavarja u forsi għalek ma setaw xanka jaqilbuħ dan il-proverbju. Illi irrit ngħid huwa illi id-deċiżjonijiet li sar li tieħdu fil-20 tal-Ulju għandhom jiġu implementati b'mod tajjeb li strateġija tagħna bħala membri tal-żona tal-Ewro għandha tkun ikkondizjonata minn dawn id-deċiżjonijiet tal-21 tal-Ulju. Iġifieri rridu nlaħmu l-istrumenti għall-istabilità finanzjarja. Eh, Il-mekkanizmu tal-futur ta' stabilità hemm programm ġdid għal Greċja <clears throat> u hemm ukoll il-kustjoni tal-parteċipazzjoni tal-konċiljazzjoni tal-budget u l-parteċipazzjoni anka tal-privat u il-governanza ekonomika fir-rigward tal-Greċja l id iddeċidejna li inwaqfu programm ġdid flimkien mal-IMF u mal-settur privat jekk il-Greċja jirnexxila tapplika il- uh, programma eccezzjonali eh, illi aħna bilna dwaru jiena għandi fiduċja illi il-Greċja ħa toħroġ minn situazzjoni difikultuża illi sabet eh, lila eh, nfisa fija bħalissa iddeċidejna kif ħabbart qabel jiena anka f'dan il-kumitat illi innaqsu il-rata eh, ta' self tal-Greċja, il-rata tal-interess fuq self. L-ideja hija illi ikonna 3.5% bħala interess fuq il-bilanċ tal-pagamenti u ħantawlu u koll il-periodu ta' żmien tal-self illi inatat lil Greċja, ġifiri minn 15 għal 30 sena u anka ħajkun hemm perjodu uh, eh, ta' 10 snin eh, fejn il-Greċja ma jkollix għalfejn tħallas interessi. Ma kienx faċli li tieħdu dawn id-deċiżjonijiet fil-grupp tal-Ewro u aqas fil-Kunsell. Il-programm ġdid tal-Greċja se jammonta għal 109 biljun euro barra l-24 biljun illi eh, eh, sissa doma ma tiħdux mill-ewwel programm u uh, ħaj uh, kopru il-rekwiziti tal-budget tal-Greċja u jippermetti il-rikapitalizzazzjoni tal-banek tal-Greċja eh, u anka ix-xiri lura ta' dejn illi uh, fih nifsu sejjajn eh, il dan id-dejn Greka huwa importanti wkoll il awtoritajiet tal-Greċja jimplementaw kollox b'mod tajjeb u sa nof settembru għandna nirċivu rapporti mit-trojka <clears throat> qabel ma niddeċidu fuq eh, eh, il-sit pagament li għandu jisseħ f'Settembru. Dan ovvjament huwa dibattitu li intom tafu dwaru dwar il-garanziji tal-kollaterali. u kif dawn huma effettwati eh, mill-programm u kif se effettwaw il-programm tal-Greċja. Dan huwa punt li tqajjem minn Finlandja wkoll għaw stati membri li ma tantx e, oġbuha eh, oġobhom dan qasina u laqas l-arranġamenti bilaterali li seħħow bejn stati membri l-awtoritajiet tal-Finlandja kienu semmow uh, fil-fat din it-tarba finlandiża għajmuwa pala punt u hija parti mill-programm uh, uh, tal tal-fil-landja l-Kunsil konxu minn dan il-lingwaċ li intuża huwa wieħed vak u edin jisemgħu il-Greċa u l-Finlandja li jaħdmu fuq eh, arranġamenti bilaterali illi mhux ħajaħdmu għalhekk aħna qed induru lejn soluzzjonijiet oħra. U Mannix, pero naħsbu illi id-difikultajiet dwar il-kollaterali ħajżomuna mill aħna nimplementaw id-deċiżjonijiet li tieħdu fil-21 ta' Lulju. Il-grupp tal-Euro qed jaħdem fuq proposta illi nispera illi il-membri kollha ta' Zanora jkunu kuntenti biha. Il-impenn ukoll ta' settur privat aħna inħossu illi nafu li ħajatina, qed nasbu li ħajatina 135 miljun euro dwar l-iskadenza tal-bonds eh, ta' sal-2020 bejn l-2011 u l-2020 daw ħajġu b eh, b'bonds long term hemm 21 uh, fil-mija għal uh, settur uh, privat bi prezzijiet attwali. Aħna maħossux li dan huwa biżejjed imma nħossu li din hija eh, però opportunità eh, li eh, tejna biex insibu soluzzjoni bħal ma sibna għal Greċja permezz tal- Rwol ruol attiv ta' settur eh, finanzarju privat. Eh, dawn minna eh, minnaħa ħajajnuna biex jgħinu l-Greċa biex naqqas id dajn taħħa b-12% oħra u għalek nasbu li huwa utli illi wieħed jitkellem issa anka b b'mod aktar pozittiv milja minna sissa. Issa dwar li VSF um, u il-flessibilta tijaw u anka l-mekanizmu ta', e, ta stabilta dawn ġow imsaħħa kena kena fil-fat risposta e, tajba nar il ġema dwar e, l-ambitu aktar wisa ta' setat tal-EFSF u qed nistennew li seħ aktar fil-ġranet li ġejjin hemm ukoll il-kwistjoni tal-trattat li eh, ġi eh, iffirmat dwar dan il-mekanizmu eh, ta' stabilità. Ġifieri da kollu li għandu li huwa marbut mal-riforma li saret fl-FSF u fl-ISM dawn il-mekkanizmi, naħseb aħna issa nista' ngħid li wasanna eh, fiqbil Dwar l-Irlanda jina kontent ħafna bil-progress illi sar f'dan il-pajis il-żona tal-euro dbati mill-fat illi wieħed jitkellem ħafna aktar dwar eh, l-aħbarijiet żiena milli l-aħbarijiet it-tajba. L-Irlanda pereżempju fir-rigward tal-kompetittività tilfed veru, imma issa edha terġa tlaħħa, anzi, eh, reġet il-kuprat nofs eh, il-telf eh, li kienet soffrit minn qabel. U il-Portugal ukoll qed juri progress. Iġviri, dawn l-aħbarijiet minnaħa tal-Irlanda u tal-Portugal u maħbarijiet pozittivi anka għal-Greċja u zgur li it-trojka ħajatuna eh, anka rapport pozittivi dwar il-governanza ekonomika mħafna eh, xina timmajna tiġat tkellim tal-10 minuti u 20 sekonda għalek ħanħalli dawk l-elementi uh, l-aktar il-qoddim meta nkun qed rispondi għal mistoqsijiet tagħkom. Grazzi ħafna. Mela, jina eh, mux ħagġa sabiħa li kull mandi namel u nħares li xaħat naqra blikra u dan jaqaf mal-lowel mid-diskors tijaw. Naddu issa l-kellima. Grazzi, Sharon. Grazzi ta' dak li jett. U nirringrazzjak tal-istudentni għal din il-laqa, l-għonet, u niprofa ninterpreta jew nevalwa il-situazzjoni ekonomika ta' bħalissa swieq finanzjarji bħalissa qabel ma nifoka fuq xi kwistjonijiet leġislattivi jew istituzzjonali marbuta mal-kriżi. Fil-fatt, ħdimna biħġarna qabel is-sajf, speċjalment ma' sur Jean-Claude Juncker, u ħan prova nevita li nirrepeti wisq minn dak li diġa qal, speċjalment fuq kwistjonijiet li diġa naqblu dwarhom u kwistjonijiet oħrajn ħanati lil Jean-Claude l-opportunità li jaqbel miħaj wara dan id-dibattitu li ser ikonna fuq dan is-suġġett. Aħna nifmu li l-ewwel fl-ewwel parti ta' din is-sena l-ekonomija Ewropea komplit il-rkupru gradwali tagħha minkejja li reċentement dan sar pass aktar kajman. Wara tkabbir ta' GDP aktar b'saħħtu fl-ewwel kwart 0.8% fl-ewwel kwart u t-tieni kwart, t-tieni kwart ra li kien hemm tkabbir aktar żgħir 0.2% fil-fatt. U indikaturi fuq medda qasira ta' żmien għal żana euro qed jindikaw li ħajkun hemm aktar u aktar tkabbir. Madana kollu rridu nqisu wkoll li il tnaqqis fit tkabbir temporanju mhumiex xaħġa ħaġa ta' barra minn hawn hija xi ħaġa normali f'proċess ta' tkabbir gradwali. U ħafna drabi dan ma joħroġ ta' staġib, speċjalment fis sfond fejn hemm kriżi ekonomika, speċjalment fil-dawl tal-proċess ta' bħalissa biex nippruvaw nimxu l-qoddim kemm fil-settur privat kif ukoll pubbliku. Kien hemm aktar stress fuq il-swieq finanzjari u dan kompla jiżdied dawn l-aħħar Xuru dan jimplika dak li għaddejn minnu bħalissa u għat prestazzjoni iktar parallela ta' s-swiq finanzjari minnaħa u l-ekonomija reali minnaħa l-oħra. L-opinjoni tiegħi ta' din evoluzzjoni tal-ekonomija Ewropea dan ir-rigward huwa li s-swieq finanzjarji kif ukoll l-ekonomija reali jimxu aktar f'sinkronija issa. U dan iħassibni mhux ħażin dwar it-turbulenzi finanzjari li qed ikomplu jitkattru jistgħu ikunu ta' ħsara potenzjali l-ekonomija reali u għall l-impjiegi. Dan jisħaq dwar l-importanza li nippruvaw naqsu il-turbulenzi ekonomiċi biex bekk nkomplu nkattru l-rkupru. Kollox ma kollox, il-prospettivi ta' tkabbir fuq medda qasira ta' żmien marru għallar meta mqabbel mal-tbassir ta' rebbija u aħna t-nasbu s-salli naħdmu dwar it-basir li jmiss u nerġaw nkellmu kon fil-15 ta' settembru. Minħabba situazzjoni ekonomika u fiskali u ħtieġa li nkatru l-impigi u waslu għall kabbir, hemm numru ta' zli ta' politika li rridu nieħdu għaliex l-ambitu tal-istimolu ekonomiku huwa eh, dejja ħafna, ħafna drabi huwa maqqas jeżisti f'ħafna stati membri u għalhekk hemm bżonn ta' riformi strutturali għad kabbir u dawn huma aktar importanti f'dan il-kuntest kollu. Għandhom ikunu parti importanti tal-tweġiba tagħna komprensiva għal kriżi u bosta stati membri ħadu deċiżjonijiet importanti ħafna f'dawn l-aħħar ġimgħat u xhur f'dan rigward speċjalment fir-riformi fiskali iżda anke fuq miżuri strutturali aktar effettivi li għandhom impatt sostanzjali sabiex isaħħu il tkabbir sostenibli u l-tkattir tal impiegu dawn huma aktar u aktar meħtieġa. U importanti wkoll bl-istess mod li nissalvagwardjaw l-irkupru u l-inżommu l-irkupru biex nkun nistgħu nsaħħu u nagħmlu tajjeb għal finanzi situazzjoni li għanna ktar kapital meta mqabbel ma' senajlu per eżempju u dan ġi konfermat mis stress tests fil-banek fl-ulju u fil-tajija għal stress tests il-banek Ewropej jżidu l-kapital tagħhom 50 biljun euro. Dawn il-banek li kellhom pożizzjoni ta' kapital li kienet dajfa wisq minnaħa tal-stress test huma meħtieġa li jieħdu azzjoni tajba fi żmien sitt xhur jew 9 xhur Is-soluzzjonijiet ta' settur privat fuq dawn il-kwistjonijiet, is-self ta' assi, mergers, eccetera, huma preferuti. Iżda l-interventi ta' settur pubbliku huwa meħtieġ jekk dawn is-soluzzjonijiet ta' settur privat ma jkunux disponibbli u dawn il-proċess issa miex il-qoddim żmielu. Minkejja dawn il-miżuri biex ikun hemm tisħiħ tal-kapital tal-Banek tal-Unjoni Ewropej, il-Banek Ewropej raw li kien hemm diffikultajiet, sofra minn diffikultajiet f'dawn l-aħħar ġimgħat u għalhekk kien hemm bżonn ta' rikapitalizzazzjoni tal-Banek Ewropej kif dan qed għaddej qed nistennew li jkun hemm kundizzjonijiet tagħhom li jitjiebu u ta' bilħaq il-banek għandhom aċċess għal provista tal-likwidità mill-banek ċentrali kif saħaq u koll il-kollega u kif rajna f'dan l-aħħar tmim il-ġimgħa. Wara deċiżjonijiet tal-21 ta' Lulju, Jean-Claude Juncker tkellem fuq dawn mod estensiv u mod intensiv il-fatt u jiena nixtieq għalhekk nifoka aktar qabel ma nagħlaq fuq kwistjonijiet marbuta mal-tmexxija ekonomika, mal-governanza ekonomika. Biex nkomplu nsibu dejja ġodda għal governanza ekonomika iżda aħna m'għandniex ninsow dak li diġa' ksibna, speċjalment is-semestru Ewropew u r-riformi tal regolamenti finanzjarji u l-arkitettura ġdida, l-istruttura ġdida tal-regolamentazzjoni finanzjarja u l-ISFS u l-ISM. Iżda importanti wkoll huwa l edozzjoni tal-pakkett leġislattiv fuq il-governanza tal-Unjoni Ewropea li ser tkun pass kruċjali l qoddim sabiex insaħħu eh, sorveljanza fiskali kif ukoll li insaħħu sorveljanza tal-isbilanċi makroekonomiċi. Għal daqstant, hemm bżonn ta' approvazzjoni ta' malajr għaliex din hija ewlenija sabiex inkun nistgħu nagħmlu aktar progress il qudiem fit-tmexxija fil-governanza ekonomika. Hija il-pedament ewlieni biex bekk nkun nistgħu nimxu l qudiem u nibnu aktar għal aktar tisħiħ tal-governanza ekonomika. Is-summit ta' Lulju flimkien ma' konsultazzjoni tal-Kummissjoni u tal-Eurogroup talbet lill-President tal-Kunsill biex nkun jista' tejjeb il-metodi ta' xogħol tagħna u biex insaħħu l-ġestjoni tal-kriżi fiż-żona euro. Fl-opinjoni tiegħi għandna nsibu mod speċjali toroq il-qoddim sabiex ikun hemm aktar ċarezza fiż-żona euro skont il-metodu komunitarju u mod speċjali għandna nirriflettu kif nistgħu ntejbu sim tax-xogħol u responsabilitajiet varji fil-laqat tal-żona euro Pala stati, bħala kapita stati, pala kapita gvern, bħala ministri tal-finanzi u kif nistaw u koll ntejbu l-metodi ta' ħidma tal-grupp ta' ħidma biex bekk ntejbu l-istrutturi ta' appoċ u anki l-prassi ta' komunikazzjoni. Barra minnek, mstennijiet olja kif l-Eurobonds jistaw jgħinu biex jisolvu l-krizi tad-dejn biex ikunem uh, eh, kullħat jizbel tħabel wieħed biex namlu tajjeb għad-żona euro, iżda ikunu kif ikunu introdotti l-Eurobonds għandhom jiġu kumpanjati xorta waħda b'sorveljanza fiskali imsaħħa u b'koordinazzjoni politika flimkien mal-kontraparti l-oħra biex bekk ma jkunx hemm periklu morali u biex bekk ikun hemm finanzi pubbliċi sostenibbli. Dan ovvjament ikollu implikazzjonijiet li ma nistgħux naħarbu minnhom għal konsolidazzjoni fiskali u għalhekk jitlob li jkun hemm aktar dibattitu sostanzjali fl-Istati membri taż-żona euro fil-Parlament Ewropew u fimkejjen oħra biex naraw jekk l-Istati membri u xlesti jaċċettaw dan ix-xenarju possibbli. Kifet qabel is-sajf f'dan il-Parlament fil-kuntest ta' sitt miżuri leġislattivi fuq il-governanza, il-Kummissjoni hija impenjata li tippreżenta fil-ġejjieni rapport fuq dan il-punt u anke fuq it-tfassil tal-Eurobonds. Bbażi ta' dan qabel ma neħdu passi ulterjuri aħna rridu konsultazzjoni wiesa biex bekk nkun nistgħu nidentifikaw bażi komuni u triq sensibbli l qudiem Il-President Barroso mbagħad ser jisħoq kif nimxu l-qoddim fil-governanza ekonomika tal-Unjoni Ewropea u kif nistgħu niżviluppaw aktar. Grazzi, grazzi tal-attenzjoni u nħares il-qoddim biex nisma' dan id-dibattitu. Thank you very much. I've got the list of speakers. Grazie ħafna, għandi l-lista ta' kellimi, kellima u d-dimi, mannix naħna aktar ħin, l-ewel fissem il-PPE, is sur Jean-Paul Gozes. Grazzi, Signora President. President. President, Kommissarju, grazzi lilkom il-koll tal-li ġejtu tkellmuna hawnhekk dwar il-kriżi. Jiena ħammexxi xi kritika mhux għax kontu koraġġużi u tiġu tkellmuna hawn illum iżda nixtieq inwassal il-tħassib ta' membri tal-Parlament. Iktar nitalmu mill-mezza ta' xandir, mill-gazzetti, milli mill-lejun tal-istituzzjoni differenti. Stess. Illum din hija konferenza stampa likom biex twaslu messaġġi permezz tal-kanali xirqa ta' komunikazzjoni. Aħna familjari ħafna ma' dawn it-tattiċi dawn it-tattiki, forsi ma kenniex vaganzi bħal tagħkom għax m'għandniex l-istess responsabiltajiet, iżda konna qed nżommu għajn fuq l-affarijiet kif qed jiżvolġu fuq il-kriżi, smajna x'in huma t-titli tal-gazzetti fuq il-kriżi ta' kuljum. U issa wara s-sajf matul is-sajf jiena rajt u ksibt informazzjoni propju mill-istampa. Iktar mill-li mis-sorsi tal-komunità. Issa, il-President tal-Ecofin, jiena napprezza l-istqarrija ċara tiegħek fuq l-azzjoni meħtieġa dwar il-governanza ekonomika. Kollegi, jistaw għajmu kustjoni differenti, resqu soluzzjonijiet potenzjali l-lum. Aħna għanna l-opinjonijiet tagħna. Iżda jiena xorta waħda ngħid li l-punti tagħkom mill- fuq il-pakket huma essenzjali jekk aħna rridu li l-Kunsill, il-Kummissjoni u l-Parlament ikunu kredibbli, rridu neħu bil ta' malajr, mhux noqogħdu nfetqu f'dettalji mhux importanti. Għaliex inkella ma nkunux nistgħu nimxu l-qoddim u nħadnu appoġġ politiku. Irridu nimxu l-qoddim fuq dan. It-tieni punt tiegħi issa huwa li neħtieġu nuru l-iswieq li hemm limiti fejn aħna nistaw jipruvaw jiksbu minna u mux iktar u specialment fuq il-casino speculation u fuq il-kustjonijiet oħra marbuta ma' dan rridu niċċaraw li hemm limitu għal dan kollu jekk aħna nistaqsu l-diewa jekk mhux sodisfatti mis-sussidji Ewropej, żgur li se jardulkom li mhux sodisfatti u l-istess messaġġ jista' jingħadda wkoll mill-iswieq finanzjarji. Rridu nistabilixxu limiti ċari fil-politika budgetarja tagħna u neħtieġu wkoll forsi nadottaw regoli speċifiċi fil-kapitlu 11 per eżempju fil-falliment u napplikaw regoli simili għall stati membri li qed ħabtu wiċċhom ma' diffikultajiet qabel ma l-arranġamenti tal-IMF u forsi nintroduċu wkoll ċertu ammont ta' kalma. Grazzi, fisem l-SND Udo Bullman. Fakkarkom li edin tart u għalek nitlobkom iżommu mal-ħin. Grazzi ħafna, Sur Rostovski, Sur Juncker, Sur Oliren, grazzi tal-li ġejtu għawnek u l-għajtu l-istadina tagħna li tiġu hawn. Kienet kienet parti mill-ideja tiegħi li tkunu għaw preżenti f'din il-laqgħa u grazzi tal-li appoġġajtuna. X'ingħidu dwar il-messaġġ li għandna nibatu minn din il-laqgħa. U x'għandu joffroq mill-diskussjoni tal-lum rridu nibatu żewġ messaġġi ċari. L-ewwel nett. Il-mod intergovernattiv kif qed jitrattaw l-affarijiet bħalli kieku ma nistgħux eh, nħorġu minn din il-kriżi hija ċara rridu naraw li nistgħu naħdmu l-qoddim biex dan nelbuħ u nkunu nistgħu nimxu l-qoddim il-Parlament irid jaġixxi huwa ċar li jekk li FSF ġit, li kiku ġit pjanata minn qabel kiku ma konniex nħabtu wiċna ma diffikultajiet li faċċajna meta kanna negozjati mal pajjiżi differenti. Qabel l-sfond kien li l-pajjiżi l-bar kien jiltaqgħu u jiddeċidu kif għandna nimxu. Issa nisimaw kif ħan solvu l-problemi lingwistiċi. Din mhix soluzzjoni għal problema mhix mod kif aħna naġixxu u għalhekk jiena nixtieq nsemmi dwar ħaġa dwar ir-restrizzjonijiet ta' short selling u miżuri kif nistgħu nagħmlu stabilizzazzjoni tas-suq. Nafu li aħna nixtiequ nirreaġixxu għal staġnar għaliex l-ekonomija Ewropea hija staġnata swieq reaġixxu għal budget u situazzjoni fl-Istati Uniti u m'għandniex xprun ta' tkabbir hawnhekk u għalhekk nistaqsi minn fejn iksbu tkabbir. U Sinjura Lagard tkellmet ċar dwar dan. Kif ħankunu ta' suċċess li noħorġu minn din il-kriżi jekk aħna kull manna huma ftit summits fuq livell bilaterali. Grazzi fisem l-Alde Wolf Klintz. Grazzi, Signora President. Grazzi, minna għandu koll il-kellima fil-panel tal-li ġejtu t-dibattu dawn il-kustjonijiet maħna. L-ex segretarjat tal-Istat, Sur Kissinger tal-Istati Uniti, staqsa x'numru nista' nċempel jekk nixtieq nitkellem mal-rappreżentant ewlieni tal-Ewropa waħna aħna l ħakna qbil fuq dan il-punt. Issa għandna sensila sħiħa ta' mistoqsijiet, għanna kummissar responsabli f'dan il-qasam, għanna president tal-Eurogroup, president tal-Bank Ċentrali Ewropew, il-presidenza rotatorja tal-Kunsill u ser ikonna wkoll kap tal-governanza ekonomika fil ġejjini Dan mhux ser jagħmel jihlisna minn kritika jew id dubju mhux se jikkonvinċi lin nies li mxin fi triq it-tajba mux qed nisimplifikaw l-affarijiet anzi qed nikkomplikaw il-ħajja. Dan ifisser li qed nitilfu l-opportunità li nagħmlu qabża kbira l qoddim u niżguraw li l-kummissarju responsabbli f'dan il-qasam jkollu aktar drittijiet u aktar jiet biex jimxi f'dan il-qasam. L-istess japplika l-kwistjonijiet ta' affarijiet barranin. Ma nistax ikollok ir-responsabilitajiet kollha tad-dinja bħalmanda Sinjura Ashton u tipprova tlaħħaq mal ma xitan, allura irridu nagħmlu l-affarijiet ċar, irridu nkollna immaġni ċara figura ewlenija li kollha rwol f'dan il-qasam għall affarijiet barranin, iżda l-opinjoni tiegħi hija li kif nistgħu nmexxu l qudiem l-affarijiet, kif imxejna sissa mhux se nimxu għal titjib, anzi ser ikonna bżonn aktar koordinazzjoni u diġa diffiċ li nikkoordinaw ruħna u nħuq bil kif huma l-affarijiet bħalissa. Grazzi. Grazzi. Fisem li cr Kate Swinburne. Grazzi, Signora President, grazzi tal-li eh, ġejtu titkelmu maħna l-lum. L-sujġett huwa li kif nistgħu nreġgħu lura l-fiduċja fis-suq, reazzjonijiet leġislattivi u istituzzjonali. Wara 18-il wara il-krizi tal-Greċja, nafu li hemm żewġ bonds li għandhom eh, liħ ta' 47% jessa, hemm żewġ bonds oħra li huma ta' 17% l-oħrajn mhux qed laħqu, nafu l-Irlanda, l-Italja u Spanja mhux qed jagħmlu tajjeb, kol ma jagħmlu għalli li xilom jagħmlu tajjeb għaddejn fuq medda fuq medda medja u twila ta' żmien. U għalhekk jiena naħseb li l-analisti li qed jitkellmu dwar il-bonds mhumiex impressjonati bit-tweġiba tagħna ta' bħalissa u għalhekk nista' ovvjament nagħmlu tajjeb għal pis ekonomiku nafu li tista' tagħmel falliment, tista' ma tagħmel xejn jew inkella tagħmel devalwazzjoni tal-munita. U għalhekk jiena nifhem li kull m'għandhom qudiemhom min huwa konċernat huwa li jieħdu l-ewwel għażla falliment. U għalhekk irridu nqodu attenti kabbir, nqodu attenti għan nefqaw namlu riformi. U jider li l-politika ta' bħalissa hija li kulħadd imexxi għal tkabbir fil-ġejjini iżda tbassir ta' bħalissa jider li mhux qed waslu għal mhux ser iwaslu għal tkabbir li konna t speċjalment specialment wara dak li jiġri fl-ekonomija tal-Istati Uniti. U għalek nishtiq nistaqsi fisem il-grupp tijaj fin nuqqas ta' kabbir ekonomiku importanti, xfiduċa għandek li l-politiċi nazzjonali jistaw fl-aħħar mill-aħħar b b'mod altruistiku u jikkonvinċu lill-komunità li pjan ta' żona euro jista' jaħdem fil-fatt u jwassal għal riforma fiskali u niżguraw li dan qed jinkiseb fi żona euro u l-lin minnu u kif ħan serħu fuq fondi ta' investituri privati. Irridu għadu attenti x'jasbu swi u rridu kunem fiduċa mis-swieq biex bekk kunem tkun miżura biex aħna nkonna fiduċa wkoll fl-Unjoni. Grazzi. Thank you Sharon, uh, merci a, tous d'être là et en plus... Uh... Philip Lambert, grazie ħafna lil kulħadd tal-li ġejtu għawek Mod partikolari, grazzi tal-li għattajtu il-sajf ta'kom tiġildu dawn in-nirin, għal-kem aħna forsi ma naqblux ma d-deċizjonijiet kollha li saru għall-inqoqas intom u rejtu li għamiltu sforz. Issa, jiena nixtieq nindirizza il krim tiegħi b'mod partikolari lill-President tal-grupp ta' l-Euro, ġifiri Jean-Claude Juncker. l unnet dwar l-involviment tas-settur privat jiena smajt minn semma ċertu perċentwali kif ukoll kien hemm ċertu kalkolazzjonijiet mux għetnajt 21% tista tkun ħafna inqas minn dan. Umbat kienem xaħġa fuq il-garanzijiet tal-rimbors ta' l-investiment. Dak għal dak li għandu xaqsam l-involviment tal-settur privat. Imma għandi mistoqsija oħra. Kif nistaw nejnu il-finanzi pubbliċi minn dak li għandu xaqsam it-tħul u hemm żewġ affarijiet ġodda li fil-fatt eh, inqalaw eżatt qabel is-sajf. Il-fatt qabel is-sajf il-Kummissjoni tatna l-pożizzjoni tagħha ġbir dwar l-FTT. U qed nitkellem miegħek eh, Sur Juncker bħala President tal-Euro tal-Grupp tal-Euro. Jien nixtieq ikun naf x'inhuma ċ-chances li din l-idea titnieda u li fil-fatt ikun hemm abbozz eh, fl-2012 l-2013 dwar dan, jekk mhux fl-Ewropa kollha kemm hemm minn tal-inqas fil-Grupp tal-Euro. Imbagħad hemm l-istqarrija li ħarġet minn Franza u l-Ġermanja u kien hemm punt partikolari li laqatni Iġifiri din l-idea li narmonizzaw bisħiħ it-taxxa ta' korporatta tal-kumpaniji bej il-Franza u il-Ġermanja. U jina nishtin kun nafx l-opinjoni tijak pala president tal-grupp tal-Euro fuq dan. U jina nistaqsijek il-Benelux jistax jenaqat għalix l-ekonomija tagħna huma marbuta ħafna bejnietom u ma l-ewel passi lejn unjoni fiskali. U jina nista' bil kol ma' Oli Ren dwar il-Eurobonds. Jina naħseb li jekk dawn jitwaqfu miex sempliciment kwistjoni li kunem aktar sorveljanza, iżda ikunem xi forma ta' Europa federali. Dan huwa ovvjament dibattitu differenti, iżda b'mod ġenerali nappoġġaħ. Jina nammira tajt il-presidenta il-mod kif jitkellmu l-Franċiżi jirnexxilmu daħlu dawn is-sillobi kollha meta jkunu qegħdin jitkellmu. Mela, is-sur Ċuntis. Jina, Sinjura President, naqbel mal eh, kument proċedurali jisa huwa kument politiku wkoll aħna qegħdin nitkellmu mal-President eh, attwali, mal-Kummissarju, eh, kif ukoll il-President tal-Grupp tal-Euro ma naħsibx li ħajkun ma nafx kux ħajkunna dan iċ-ċans darboħra u jiena nixtieq nirringrazzjom tal-li ġew hawnhekk iżda jiena naħseb għal darboħra forsi jkun aħjar li nistiednu wkoll lil President Sarkozy u l-Kanċilliera Merkel għaliex huma qed jieħdu d-deċiżjonijiet fisem l-Unjoni Ewropea kollha kemm edin jiskapulaw it-trattati kif ukoll edin jevitaw l-istituzzjonijiet ta' l-Unjoni Ewropea. It-tieni net aħna ninsabu bħalissa f'depressjoni li qed taffettwa l-Unjoni Ewropea kollha kemm ma l-kriżi għadna ma ħriġniex minna. Jina nixtieq. Nsemmi l sur eh, Ren u l-Sur Juncker huma dawn il-politiċi neoliberali. U il-fat li rridu nżommu l-inflazzjoni l-isfel affettwat mod negattiv il-ħaddima kif ukoll attakkat l-ekonomija Ewropea u waslitna l-reċessjoni. Ħarsu naqra li dak li tiġi fil-Greċja. Emmin qed jiċċelebra l-idea li irnexxilhom isalvaw xi ħaġa fil-21 ta' Lulju iżda ftit ġimgħa ilu. Il-Ministru relevanti kienet jitkellem dwar il-fatt li l-inflazzjoni hija 5% u mhux 3.5%. U l-ekonomija griega għada fil-problemi kbar. Jina fil-fat ktibtilkom ħanerġa saqsikom l-istess mistoqsija. X'ħan għamlu? Inti jettajt li hemm bżonn li niċqalqu aktar b'mod aktar maġġel. Jina naħseb li intoċu taħdmu b'tali mod li turu s-solidarjetà man nies u l-istati membri li jiffurmaw parti mill-Unjoni Ewropea u mhux s-swieq ma tistax tagħmel l-istess ħaġa tnej. Jena naħseb li ċertu miżuri li du jittieħdu sabiex inkunu nistaw e, nitrattaw il-problema tal-ispekulaturi kif ukoll ta' s-swiq li ukoll daħluna e, f'din il-kriżi s swieq u l-kriżi bankarja. Grazzi ħafna, Sur President. Issa l-kriżi li jmess ħatkun tal-ħin e, jekk tibqgħu sejrin kollha hekk għax ifisser li l-aħħar kelli ma mux ħajkun jistaw jitkellmu. Issa Marta Andreas u nishtiq nirrispondi lil Nicholas. Ovvjament, em min ħaj Em, min ovvjament ħajċetta l-istedin it-tana biex jiġu għawek, u em min ovvjament mux ħajċetta liġi. Marta, grazzi ħafna, Signora President eh, Surren. Jidher li hawnhekk huwa twemmin kważi reliġjuż li il-suq finanzjarju ma responsabbli għal problemi kbar u il-kriżi ta' dejn sovrani. Sovran, ir-reazzjoni tal-awtoritajiet, ġifir il-Kummissjoni u l-Esma, il jiġifieri reazzjoni li kellhom aktar kmini din ix-xar meta reġa' tpoġġa eh, pressjoni fuq il-prezzijiet tal-isma eh, kienu li ħarsu lejn l-Ewropa u jagħmlu proibizzjoni fuq short selling. Ix-short selling hija konsidrata bħala waħda mill-ikbar eh, problemi. Iżda mill din il-proibizzjoni l-isma ta' Franza u e, eh, ta' l-Italja li kienu qed jiġu protetti u qed jippruvaw jipproteġuhom waqgħu bi 18%. Iġri mistoqsija tiegħi hija din. Inti tikkonsidra li din il-proibizzjoni kienet ta' suċċess fil-ħarsin tal-isma tal-banek Franċiżi u Taljani, suċċess ta' dawn il-miżuri huwa importanti sabiex nerġgħu impoġġu fiduċja fis-swieq. Issa, għal indirizza l sur Juncker. Dwar il-fat li waqta wissu il-krizi ħraxet u dini ħaġa li affettwatlek il-vakanzi tijak. U jekk nikkonsidraw eh, is-sejħat minn 70% tal-poplu Irlandiż li talbu li jinħafrilhom id-dejn għaliex huma assolutament ma, ma, ma jistgħux jiklu biex ikun jistgħu ħalsu il- eh, is-self tad-dar tagħhom. U meta aħna edin ma maċ fadal bizzejiet soluzzjonijiet u meta ħajkonna nifacċaw situazzjoni sabu fija u ħajkonna nipermettu id-defaults u fl-istess ma nistawx nipermettu li l-banek eh, li li fallu allura ma nistawx nipermettu kol il-pajizi li għamlu default ċajġi issa. Grazie ħafna Sharon, mela l-ewel ħaġa li rridu ngħidu hawnhekk hija li l-istruttura kostituzzjonali li kenna meta aħna e, waqafna l-euro ma rnexxilix, ma Il-pat ta' stabilità u tkabbir kif ukoll il-politika ta' monetarju kif kellu jaħdem ma ħadimx ma dan. U l-istruttura istituzzjonali fallit u jew inkella waslet biex tfalli falliet in no default u probabbilment ħatħalli u koll in no exit. Iġviri dawn huma miżuri kollha li intużaw ummu ma ħadmux. Iġviri din il-kriżi ta' Rizoluzzjoni bankarja dan il-Parlament kważi sena ilu approva numru ta' rapporti fejn intqal dak li tfisser kriżi bankarja. Il-Kummissjoni qed dejjem tirrispondi tard u skont dak li rajt mhux qed tirrispondi tajjeb u miet tikkonsidra xejn minn dak l nsqal minn dan il-Parlament. Issa x'ħan nagħmlu issa? Fl-opinjoni tiegħi l-ewwel net irridu naraw narfu li hemm falliment u nagħmlu tfassil ġdid mhux noqogħdu nippruvaw nirranġaw dak li kellna qabel. Intom tridu segwu dak li għal il-Parlament għad-disciplina Eh, disciplina ekonomika. Issa, is-suġġett tal-bonds għal proġett atti speċifiċi bħala mekkanizmu biex jiggarantixxu il-twaqqif eh, eh, li twettqu il-patti gverniment kif ukoll li jkunu ta' disċiplina u jirnexxinna inna ikonna tkabbir. Il-limitu huwa stret ħafna għax dak li jridu u minnhom eh, nkunu nistgħu nwettqu u nsarfu id-dejn. U permezz ta' dawn il-bonds ikunu nistgħu ehm, inħassu d-dejn jekk isir f'dan il-qafas. Irridu naħdmu bitfassil ħafna zet wiesa minn dak li għanna issa ħafna aktar e, kumpless u fuq medda ħafna twal ta' żmien. Grazzi ħafna. U issa fisem ISND e Leonardo Dominici. Grazzi ħafna, Sinjura President. Jena nixtieq nixbet l-attenzjoni fuq problema partikolari, nixtieq nindirizza b'mod partikolari lill kummissarju Ren il-problema tal-fatt li maħniex qed nimxu maġġer biżejjed. Jena naħseb li l-politika Ewropea dejjem tkun tart fl-avvenimenti li jiġru. Iġbi li naspirdu nbidlu il-pass, il-ritmu tagħna min-naħa tal-Kummissjoni Ewropea. Mela, il-mistoqsija tiegħi hija din. Kummissjoni Ewropea hija speċi ta' think tank, think, think tank, jew inkella hija organu ta' indirizz mm, governattiv huwa kapaċi jmur qudiem il-gvernijiet bħalissa jew jiġi qudiem il-Parlament Ewropew fejn suppostandu għallejat biex jipproponi programm ta' eh, għal periodu medju u twil ta' żmien u jipproponħinna ċertu affarijiet speċi ta' roadmap li mhuwiex sempliċement ripetizzjoni ta' affarijiet li diġà għamilhom diġà nafhom biex nevitaw ir-reputazzjoni ma tistax tagħti tweġibiet tas-soltu fi żminijiet straordinarji. Ir-rispost tweġiba għal problema ta' dejn tista' sir biss fuq livell Ewropew. Għandna bżonn ta' strumenti ġodda li dejat hemm hemm qegħdin għax inkella allura x'sens għandu x-xogħol tal-Kummissjoni? Sandi mistoqsija għal President Juncker, forsi eh, waħda naqra innoċenti, meta jkun hemm is-summit? Għaliex fit-tmiem ta' kull summit ma tippruvawx li tagħtu eh, mod uffiċjali, mod istituzzjali, eh, toħolqu xi forma ta' kumitat eh, u tagħtuhom ix-xogħol li anka fil-ġranet ta' wara is-summit jidda tingħata interpretazzjoni reali u autentika tal-konklużjonijiet li jkunu ħarġu minn dan is-summit u dawk il-persuni kollhom il-kompetenza li jitkellmu u huma biss ikunu ikollhom din il-kompetenza. Grazzi. Next on behalf of the EPP. Issa fisem li PP Marcus Ferber. Grazzi ħafna, Signora President. Jinandi zewċ mistoqsijiet. il-persuni kollha l-istetaw jiġu mistietna surval rompo għaw Zbatax il-Parlament Ewropew. Aħna qed nisimgħu dak li tiġi issa fil-Finlandja. U jekk aħna għandna bżonn ta' garanziji għal eh, self fuq livell statali qed nitkellmu fuq il-rekwiżita kreditu, qed nitkellmu fuq pajjiżi ta', ta rating ta' AAA eh, kif nu l-każ ta' pajjiżi u jekk dan jiġri, il-ħsibijiet tagħna ħajkunu differenzi ħafna. Din hija diskussjoni li toħroġ mill fatt li aħna qegħdin ninsabu f'problema demokratika. Kif huwa possibbli li stati sovrani ikollhom ċertu deċiżjoni li ġu konfermati mill parlamenti nazzjonali? U jina qabelet li mandu ikun hemm aktar minn erba' persuni li jkunu involuti e, f'deċiżjoni dwar l-euro, l-kummissarju e, responsabbli, il-Sur Van Rompuy, il-President tal-ECB u xi ħadd mill-Kunsill. Għalija daw, huma bizzejiet, m'għandux ikun hemm aktar nies involuti għal qasad għal dak xaqsa mid dollar hekk jiġri. E, fi żminijiet sbieħ ta' qabel, ġbi qabel l-euro, din hija xi ħaġa ħadmet u jiena qed li kollegi tiegħi fil-Bundestag li biljoni kbar ta' Deutschmarks kienu investiti fi nofs id-disajnijiet kontra il-frank. U dawn ġew investiti mingħajr l-involviment ta' parlament u dak iż-żmien dak kien dik kienet l-aħjar ħaġa li ssir. Nistaq sempliċement insemmieh dan il-punt. It-tieni kwistjoni li qiegħda f'moħħi bħalissa huwa r-rwol li għandu jkollha il-Kummissjoni f'din il-logħba biex iseħħu lajk mhijiex aċċettabbli li l-euro jitħalla fidejn l-istati membri. Iżda il-kwistjoni tal-konverġenza tal-ekonomiji jider li miex xi kwistjoni li il-Kummissjoni hija interessata li titratta. Grazzi ħafna issa. Fisem l-alde Karl Hagland. Karl, grazzi ħafna, Signora President, Sinjuri. <laughs> Nilqawkom mill-Finlandja. Eh, f'din il-ġimgħa kellna diskussjoni interessanti interessanti ħafna f'pajjiżi, nista' nifhem ir-reazzjoni tal-kollega ġermanisi jina kelli il-biċċa xogħol mhux da seksa biħa li lill-pubbliku nispjegalu li jiena ma naqbilx ma' rekwiżiti tal-gvern tiegħi stess li mhix xi ħaġa pjaċevoli politikament. Iżda jidher li forsi qed taħdem. Issa fuq dan jiena iva naħseb li huwa importanti li nifu li hemm opinjoni pubblika wiesa ħafna li l-euro ma nħolqitx solidarjetà, anzi nħolqot għal xi ħaġa oħra. U dan wassal għal sitwazzjoni fejn hemm nuqqas ta' fiduċja u għal daqstant m'hemmx solidarjetà. U politikament aħna din hija sitwazzjoni li sabu fiha u dan wassal għal sitwazzjoni fejn pereżempju il-Parlament Finlandiż Finlandiż għandu ċertu talbiet li mhumiex raġonevoli lejn pajjiżi oħra. Din hija l-opinjoni personali tiegħi, jiena ma naqbilx mal-maġġoranza tal-Parlament tiegħi. Jiena diġà smajt dak li għal Jean-Claude Juncker dwar dan is-suġġett U jkun interessanti li nisimaw eżattament eh, sinjuri li għamem fuq xieħasbu dwar l-implikazzjonijiet ta' talbiet tal-Finlandja. Għalli xina nibza li l implikazzjonijiet jista' jkunu ħżiena ħafna jew korra ħafna għal pakket tal-Greċja, etc. Mela dak il-ewwel punt li xtaqt nagħmel jiena. Issa dwar six pack? Fil-qosor ħafna. Jiena kuntent ħafna li nisma' l-Ministru Rostovski jgħid li din hija eh, priorità li ġifieri li iwetta li jmexxi l qoddim il six pack u jiena naqbel ma' Kummissarju Ren li aħna diġà ksibna ħafna. Iżda fl-istess ħin jina naħseb li rridu niftakru għalfejn għat mannix dan six pack u dan il-raġuni għal dan hija li ċertu stati membri ma kienux lesti li jirrevedu il-politika jew l-opinjoni tagħhom fuq kif għandhom isiru d-deċiżjonijiet fuq livell ta' kunsill. U din hija kwistjoni diffiċli ħafna u jiena nemmen bisħieħ li rridu nifmu li din hija kwistjoni ta' prinċipji kbar u din hija kwistjoni li trid tiġi solvuta imma trid tiġi solvuta b'mod kostruttiv. U jiena naħseb li il-Parlament kien fil-fatt kostruttiv ħafna fuq din il-kwistjoni u jiena pożittiv li nsibu soluzzjoni. Iżda ma narax għaliex għandna noqogħdu naġlu jekk fil-fatt il il-kull-kunsill mhux qed iċedi, mhux qed jiċċaqlaq fuq din il-kwistjoni. U jina naħseb li il-Kunsil aħjar juża ħinu minn flok jodu jiltaqaw mod bilaterali u joħorġu b'soluzzjoni mhux tajbin fuq kif ħanużaw. Għandhom jużaw l-enerġija tagħhom fuq affarijiet oħra joħorġu b'soluzzjoni taħjar. Grazzi. Eh, grazzi, Karl, imma kont naqram qareb inti. Issa li pipi u jiena ċerta li ħatkun brava għax hija mara. Korin eh, fidejk. Grazzi ħafna. Il-kwistjoni tiegħi hija dik bħal dak li għadu kif tqal nitkellem qabli. Jiena nixtieq nenfasizza l-impenn tagħna li nieħu ftehim kemm jista' jkun malar mal-Kunsill u jnert ngħid li fil-konklużjonijiet tal-Kunsill tal-21 ta' Lulju għalija kien hemm eh, xaqta dawl it-talba għal finalizzazzjoni kif se jkun malar tal-pakket, kif ukoll l-istati membri tal-żona euro jappoġġaw bisħieħ il-presidenza Pollakka sabiex inkunu saw nieħu ftehim mal-Parlament Ewropew eh, fuq il-parti tal-pat li ta' prevenzjoni u din xi ħaġa li spjega ħinna wkoll is-sur Trixxe wara nafsinhar illum. U qal li sa fejna fien il-Kunsil huwa lest li jersaq lejn il-pożizzjoni tal-Parlament Ewropew. Huwa interessanti wkoll nisimgħu konferma minnaħa tal-presidenza Pollak ġviri permezz tal-ministru eh, Rostovski ġviri din l-attitudni pozittiva li leħu ftejim. U jena nixtieq nasigurakom li Il-kriżi preżenti tal-dejn sovran li seħħet eh, waqt is-sajf viċina dejjem aktar li għandna bżonn ta' sistema ta' votazzjoni effettiva li tassigura li l-Istati membri il kolla irritu jilħqu l-impenn tagħhom dwar il-finanzi pubbliċi sostenibbli. Kemm jekk dawn huma ġejjin minn pajjiżi żgħar kif ukoll jekk huma ġejjin minn pajjiżi kbar, kemm jekk hemm xelezzjoni is-sena d-dieħla jew le, u kem jekk isimom u x'ivletem um, Signora Merkel jew Sur Sarkozy. Ovvjament, rridu naraw jekk kiex ħat tiġi aċċettata il-votazzjoni il permezz ta' maġġoranza imma din xaġa trid tidħol ukoll fil-patt ta' stabilità tkabbir. Ġifieri nistgħu naraw taħsbu li ħajkun hemm eh, movimenti konkreti fil-ġimgħat li ġejjin. Grazzi ħafna ħajkollok tistenna sa' tmim biex jinwiġbukom. Issa, għal-grupp tal-SND. Grazie ħafna, Signora President. Forsi tista' tikkonsidra li saqsi lis sur Trixe u titlob li sur Trixe jerġa' jiġi lura bħala parti mill-grupp tar-riskju sistemiku. Għaliex u qal li ċertu sinjali fil-fat waslu dwar il-krizi waqt dan il-sajf li kien sħun metaforikament, sal kien f'Malta mux metaforikament biss. U għalix le? La intom u waqqas il-President Barroso Komissarju Rena fej ma semmejtux li din tmur kompletament kontra l-ispirtu u l-ittra tal-ftejn tal-21 ta' Lulju. U għalfej qalet li s-Sinjora Merkel li il-pjan marzjali tagħhom, il-pjan ta' Marshall eh, ġi adottat għal Greċja, ovvjament imma seħħitx għaliex il-fatt li eh, sfaxxaw jew eh, din sejn ħażin is-swieq wara dak il-ftehim huwa sinjal. U dan juri it-ħassib dwar il-perspettivi għall-investiment kif ukoll titjib fl-attività ekonomika meta jiena nħares lejn il-kontribuzzjonijiet tal-Kummissjoni għal dak il-summit li sar fil-21 ta' Lulju jiena mħasba, forsi ma qrajtux sew, iżda jien kull ma stajt nara. Kien li terġa tiġi prezentata proposta li diġa saret qabel. Iġviri dwar il-Greċja. U li ġiet adottata attitudni aktar ta' tafija Iżda jiena ma naħsibx dan nistgħu nsejħulu pjan ta' kupru u laqas issa sejjaħlu mar pjan Marshall. L-aħħar mistoqsija. Il-gvernanza ekonomika. Din xi ħaġa li ovvjament insab fis-sittex li qegħdin insemmu. U l-idea ta' semestru Ewropew. Iżda wara din dan is-sajf kollu turbulenzi u taħwit, Dwar il-bazi tas semestru Ewropew, jina naħseb li jista' ninsabu pożizzjoni timxu qudiem għax hekk le. Għati permettu li s-sur Sarkozy u Sinjura Merkel jitrattaw dan kollu ma dan huwa fil-fatt xolkom. Grazzi, għan wieġeb il-mistoqsija dwar nistidu l-sur Trisha fil ruol tiegħu bħala l-ISRB u fil-fatt eh, kellu jkun fil-kumitat eh, nar l-erba' imma aħna użajnieħ għalla għatallum, lum ġifiri eh, ħajkonna nsibu ħin ieħor, imma mhux ħajaħarbinna żgur u ħajkun hemm dialogu monetarju koll, Issa fissem il-DPP Werner Langen. Prezzi ħafna, Sinjura President. Jekk wieħed analizza d-diffikultajiet illi eh, għandu d-dimu għandhom qoddimhom is-swi għandna problemi fl-Istati Uniti, hemmhekk ma eh, rridu jilħu ftejjin fuq il-budget, eh, anka il-downgrading tad-dejn tagħhom kien hemm itra wkoll eh, mill-President tal-Kummissjoni u il-ftejjim speċjali bejn il-Finlandja u l-Greċja. Dawn kienu numru ta' fatturi illi il-Kummissjoni għadet bil-qeda hemm u qabdet u aċċettatom fis-sajf kif jekk ħanibqgħu mixin f'din it-triq dawk il-pajjiżi li qegħdin jerfgħu ir-responsabilità tal garanzi mhux se jkunu jixtiequ e, jipparteċipaw aktar. Ħarsu lejn dawk e, il pajjiżi ta' li qed iġorru responsabilità. Issemmow e, Għaffariet eh, eh, uħra mill-kollegi tijaj kienem ftajim dwar il-patta stabilta, aħna anka qabilna ma dak li għal eh, Juncker, Franza u l-Germania pero għamlu anka imblukaw ċertu ftajimiet. Intom set għamlu saħta toqdu bil-edha emmek, joħat iprovaw jisibu soluzzjonijiet mal-parlament. Jekk Franza u l-Germania jilqu ftajim huma għalihom aħna mbagħad aħna ħanilħu ftajim U mbagħad il-dibattitu li sar dwar il-Eurobonds fis-sajf. Issa eh, jkonna dejn komuni jekk nemendaw it-trattati li jieħu tul ta' tlet snin u din eh, ma tantx hija għażla sakemm ma kunx hemm il-kondizzjonijiet tajbin irdu nħaslu it-trattat u inkorporaw il-trattat kabbir u nġorru l-obbligazzjonijiet kollha li għandna Eh, biex inkunu anka nistaw eh, nifacċaw dak li jiseħ ħanka fl ġej dawn huma l-kondizzjonijiet eh, illi aħna rridu nimxu magħhom. Il-ċerumen tiġi u koll kritikata tal-kommenti tagħha aħna din hawnhekk isna parti minn xi spettakolu Eh, inti qed li mhux kull min kien mistide eh, eh, aċċetta l-istedina. Tista' tgħidilna sa il minn student u minn ma ġiex sur Barroza kien da Inti ma tistax t-kommenta ek u timplika affarijiet, timplika li sajna e, nistidnu li l sarkozi battu e kommentajt ek li inti sidintin nisu daw maġewx. Invited uh, Mr. Van Rompuy Uh, jiena fil-passat student ministri tal-finanzi tal-Germania u ta' Franza u ma' ġewx, student u koll Sur Van Rumpoy u e, iġifiri e, rimarka kienet waħda ġeneralizzata u zgur li jiena u koll għandi kapacità li nistiden lil-persuni li jiddeċidu li huma ma ma' jiġu għawneka. Uh, Imistis il-kelim li mis. Grazzi ħafna President, minna ħati għaj tlet SMS eh, għal eh, mistidna tana. L-ewel komment eh, il-ġufija tal-politika u l-dawmin et waslu għal aktar danni u aktar spekulazzjoni. U l remedju tal-soluzjoniet intergovernativi il-ftajim uh, bej Franza u l-Ġermanja huma aktar għar. hemm bżonn ta' politika ċara. l parlament qed jagħmilha hekk, meta ħadd l-Kummissjoni Ewropea din? Eh, it-tieni kummenti għaj, tieni SMS, rridu nifqu ftajim mill-aktar fis possibbli dwar il-governanza. Veru, u din hija ġista. Imma rridu wkoll ikonna test bilan ċad dwar it-kabbir, il-xur li għaddow u rowna illi riforma fil-governanza mill-aspet eh, bis, minn dal-aspet bis minn ma naħsbu dwar it-kabbir huwa zbal kbir għall-Europa. Il-tret komment, l-Eurobonds. U mux ballun dan, Una, una, hija l-unika mod ta' kif aħna nistgħu insolvu l-problema l-kriżi li aħna għaddejjin minna palissa l komissarju qed jgħid ħanistudjaw għadi. U sakemm wieħed jistudja il-mariti Muta, kummissarju, e, u inti u l-President Barroso ħatkunu aktar eh, eh, eh, tagħtu kontribut għall-Europa jekk titilqu ftit dan il-break. Iskom edin tmexxu karozza Ewropea bil-break imma ħafna drabi Eh, wieħed jista' jevita l-inċidenti jekk wieħed ma jafax with il-brejka. Grazzi ħafna. il kellimi li jmiss fisem il-ħodor Pascal, mhux qed nara forsi jitkellem Sven minn floku. Il-mikrofonu jekk joġbu l kellimi Nixtieq in għajem xie kustjonijiet uh, għawnek, l għonet fi rigward tal-Eurobonds. Uh, ma konċ ċert jekk fimċ tajjeb dak illi uh, għal Oliren, il-mistaqsijat jgħi. Intom se tnidu xi inkjesta jew ħatamlu xi proposta. Inti qed illi ħatamlu xi inkjesta. Eh, ma dawk eh, li huma interessati, mbagħad tagħmlu proposta wara. Imma proposta bħal diħa tiddependi fuq il-modell u forsi anka tirrikjedi anka bidla fil-modell ta' gvernanza ekonomika. Eh, jina smajt uh, espressjoni aktar ċari dwar il ħtieġa ta' l-Eurobonds, it-tini e kussjoni hija il-problema fit kabbira fiż-żona tal oro L-azliet li għanna mekki huma inqas huma imnaqsa. Qed junqsu anzi b'mod kostanti u jekk l-atturi differenti ma jaġixxux u ma jnaqsux mill-privileġġi l li għandhom palma ġaran ka' pajzi. Unek, eh, ma nistawx aħna noqodu, nimponu, miżuri ta' austerita fuq ħaddieħor, rridu wkoll jekk nagħmlu dan, anka indahlu e, eh, miżuri pozittivi fis sistema Jekk inħallsu lejn eh, pajjiżek, Jean-Claude Juncker, inti dejjem tipproponi aktar integrazzjoni Ewropea u huwa hemm li jiena naqbel ħafna miegħek. Imma huwa issa Sa illi wieħed għandu jissuġġerixxi din l-Unjoni Fiskali. E, Lussemburgu jista' għamel proposta e, waħda proposta e, proposta konkreta kredibbli. U jiena għalhekk nixtieq nisma' dwar il-proposti tiegħek tal-ġejjin jekk se jkunux b'saħħithom dawn u kritiċi kif int għamilt fir-rigward kwistjonijiet marbuta ma' pajjiżi oħra. Issa fisem il-PP il-kelima li miss? Sraja, grazzi, Signor President, kif għal eh, l-Honorable Harton dina eh, minn Finlandja u kol, kif għal eh, Sur Juncker fil-diskors tijaw tal-ftuħ dan il-ftajim li talbet il-Finlandja ġi aċċettat mill pajjiżi l-oħra. Però issa huwa ċar illi memx ma nafux eżatt ġi aċċettat u uh, mbagħad ukoll kien hemm il-kwistjoni illi kien hemm pajjiżi oħra li xaqgħu li jkollhom l-istess eh, tip ta' ftehim bilaterali bħal m'għandhom il-Finlandja mal-Greċja kif qed inti sur Juncker maħniex qegħdin il-bot mill-soluzzjoni għal problema. Però jiena nixtieq inkun naf x'inhuma dawn is-soluzzjonijiet li hemm qudiemna u jekk tista' tagħtina eh, ftit ħiel ta' dawn is-soluzzjonijiet minant is-suren nix inkun naf għax fil-Finlandja kena dibattitu qawwi dwar jekk il-Komissjoni kienieċ informata tajjeb dwar dan il-ftejjim u fiex jikkonsisti dan il-ftejjim bilaterali dwar il-kollaterali. U inti eh, kont informat tajjeb kien hemm x'inqas ftejjim fil-Finlandja donnu li minħabba dan id-dibattitu ħajja għal-gvern. Eh, Għalek da sowr nixi nkun naf eżattament kif kontu informati jintom. Issa dwar il-ftejim li ntlaħa fil wet u 20 ta' Lulju, eh, il-settur privat eh, għalu ġifiri li ħajnaqsu il-rata tal-interessi fuq il-self u ħajtawlu iż-żmien tal-self għax mhuwiex ċar eh, kemm hemm kredituri li lesti li jagħmlu dan. Tista' tagħtina ftit numri ftit ċifri kemm hemm banek li huma lesti li jkunu parti minn dan il-ftehim. Grazzi ħafna il-kallimi li il-kalima li miz Vicky Ford mill-ICR, nixxie infakkarkom li aħna nispiċaw fis sitta u nofs, iġifiri. Jekk ma titkalmux fit-tul, ħajkolkom ċans għal risposta. Ħani prova tajt il-kalima. F'pajjiżi mhux biss rajna volatila kbira fis-swieq, imma anka fit-toroq. U meta il-politiċi provaw jatu tort il-xurxin ma tantx uh, enu biex ikunem il-kalma. Il-kalma waslet biss meta il postiji il-ċittadini ħadmu fl-imkien fil-komunitajiet tagħhom u kienu appoġġjati mill-ġirien tagħhom u mill-awtoritajiet u mill-politiċi permess tal-leġislazzjoni tajba. U dini għal-lezzjoni li aħna nitalmu minna. Ma se nagħmlu progress jekk noqogħdu nagħtu il tort lil xulxin ma rridu naħdmu fl-imkien biex nagħtu il-fiduċja lil dawk li jistaw jistaw jaġixxu. E, il-pakket ta' governanza u importanti però mhux daqs il-responsabilta fiskali Għax iva dan huwa kriżi ta' dejn sovran u jrid ikun hemm għalhekk kompetittività fil-qalba tal-irkupru ta' tkabbir u għalhekk eh, l-responsabilità fiskali u xi suġġerimenti fil-rigward tat-taxxa ma nafx kemm ħajjinu il-kompetittività. Il-fiduċja fil-banek hija importanti, l-stress test kienu aħjar kienu aktar trasparenti imma ma tawx il-fiduċja li kienet meħtieġa lek rridu nħarsu lejn il mudell ta' bezel eh, jekk dawn jippermettux illi il-banek investu eh, eh, interess zero dan kien hemm abbuż fis-swieq eh, għandhom jittelaw il-qorti in-nies u rridu nkunu onesti wkoll maċ-ċittadini dwar il-miri tal-inflazzjoni għax 2% eh, ta' inflazzjoni tinħas ħafna aktar eh, jekk ikun involut fija il-fuel u l-ikel u lasi rata olja ta' inflazzjoni rata olja ta' inflazzjoni ħadd kompli ma iġġija li l-ċittadini sofri. Imis eh, il-kalim li imis. Grazie ħafna, Signor President. Eh, Kument fil-qosor. Naqbel ma l-Sur Trixe u daw kolla li tkanu ma l-Ministru Rostovski illi eh, li sibi salva l-Europa. Pero nishtiq naqsam sibi kom għanna naprezzaw li siġej u koll u Eh, eh, kien hemm xi affarijiet li aħna ma minniex illi ma kinux ta' benefiċċju għal CJ. Tkellimna dwar il-gvernanza ekonomika b'saħħitha. Inti, ftit ilu eh, tkellimt mal-istampa wet li ma kienx hemm ġestjoni tajba tal-kriżi. Eh, l-opinjoni tijak eh, hija bazata fuq eh, konklużjoni pozittivi tal-Konsil jew għanna problemi u dimna illi il-presidenza pollaka ħassib soluzzjoni li um, jew ħatejn biex isir progress fil rigward tagħhom. Issa eh, eh, l-Sur Juncker aħna eh, smajna il-kellima jitkellmu dwar il-paketta sitta inti taqbel mm, magħhom għax dan ikun pass pozittiv għaswie. ġifri inti u kol favur ta' dan il-pakketta s-sitta u dak li intqal dwarom il kallema l-oħra. Inti għet illi anka fil-tkabir fuq medda ta' żmien twil, xorta waħda jista' jkun hemm waqat fil-swieq. E, ma taħsibx illi dan il-nuqqas ta' jista' jiġi estis anka fil medda ta' żmien twil il-kellim li jmiss. Signora President, Signori Kummissarju. Hawnhekk qed nitkellmu dwar il-fiduċja u iċ-ċittadini naħseb um, tilfuha din il-fiduċja Meta wieħed ħares li eh, dak eh, illi eh, sar mill-kapijiet tal-istat ta' stati, wieħed jara illi kultanti deċiżjonijiet li tieħdu ishom deċiżjonijiet li tieħdu ta' malajr u għalek dubju, anzi jkun hemm dubju anke qabel ma jiġu diskussi l-konklużjonijiet li jintlaħqu. Għalek, kif jista' jkun iċ-ċittadin, kif jista' jkun iċ ċittadin ikollhom din il fiduċja f'din ir-riforma strutturali? Mhumiex qegħdin jaraw id-dawl fil- eh, u kull ma qegħdin jaraw huwa din il-mediċina qarsa li qed ikollhom jieħdu eh, biex forsi l-affarijiet jitjiebu fuq medda ta' żmien twil. jekk eh, l-atturi principali juru id-dubji mhux ovvja il ċittadin u kol se jkollu nuqqas ta' eh, fiduċja. E, sema minn kollega eh, l-importanza li nbidlu l-metodu ta' kif aħna niprofaw nsibu soluzzjonijiet tal problemi bħal dawk li għanna u dimna, iġifiri, għawnek għet nitkelmu dwar aktar Ewropa aktar e, soluzzjonijiet komunitarji għal kriżi u anka kontroll demokratiku. U dan huwa punt ieħor il-poplu fl-Ewropa iħoss li din hija xi ħaġa li qed tiġi imposta fuqhom huma m'għandhom l-ebda voċi eh, vuċi fiha. U l-unika mod eh, ta' kif aħna nistaw xuwa għabil in-saħu il-Parlament Ewropej biex eh, kunem aktar fiduċa minna ħata ċittadini. Mela, kollegi, sej kolkom risposta bl-Inglis biss jek tibqa' għaddejjin kif intom għaddejjin il-kellim li miss nispera li ħajkunaw li għataw interpretazzjonijiet il-membru parlamentari. Grazzi, il-krizi miġ biz dwar id-dejn, titratta u koll uh, fuq meta ta' żmien twil uh, l-innovazzjoni u il-kompetizzjoni bejn il-pajjiżi ta' zona oro, ġifiri dawk tan-naħa ta' tramuntana u dawk tan-nofsinhar. Ir-risposta Eh, dwar l-inflazzjoni waħda eh, fil-fat eh, tal-bizza għal sistemi politiċi. Il-kustjoni tista' twasal għal aktar deficits. U taħseb inti li nistgħu nkomplu aħna niżviluppaw l-innovazzjoni u l-kompetizzjoni li l ewropa kienet tant famuża għalihom jekk inħarsu lejn it-trattata. Mek hemm Eh, naqra assistenza eh, fir rigward tal-politika li għanna bżon. Eh, issa, fir rigward tal-programm marbuta mal-Greċja, inti tkellimt dwar il-fat illi il-riċessjoni ħat ar fil-Greċja milli kien maħsub se jiġri eh, għal miri eh, tal-2011 figuri barra minn hekk qegħdin juru illi il tassazzjoni żejda jiġifieri 50% aktar mhijiex qiegħda twassal għatħol eh, illi wieħed kien qed jistenna. Kif għalhekk se nilħu dawk l-anijiet u l-miri permezz tal tnaqis l-infiq u il-fond u tnaqis fil-fondi strutturali. Jew inti taħseb illi ħanużaw xi taxxa ġdida fil-rigward tal-Greċja. E Grazzi ħafna f'isem il-PPE Danuta Hubner. Grazzi ħafna. Nixtieq nistaqsi lill-Presidenza Pollakka dwar it-kabbir għaliex il-Presidenza Pollakka għamlet eh, bħala priorità fl-aġenda tagħha tkabbir fl-Unjoni Ewropea u anke l-Gvern Pollak kien ta' suċċess biex jisib dik it-taħlita politika meħtieġa biex tiżgura li l-ekonomija Ewropea tista' tikber. U huwa minnu li l-Ewropa għandha bżonn tkabbir. Iżda aħna maħniex mifruda f'dan il-punt naqblu dawk li jihdu l-politiċi, dawk li jihdu deċiżjonijiet politiċi biex naraw x'inhuma l-impatti fuq medda twila ta' żmien fuq tkabbir. Iżda mbagħad għandna firda fir rigward il-politika meħtieġa li l-Ewropa nabżon bżonn biex tassew kon qasam tassew għad kabbir. U l-fatti juru li għandna modi differenti għall-awsterità u għall-politika monetarja u din hija taħlita politika biex ngħidu hekk li ma tħallix lok għal tkabbir. Għalhekk jekk nagħtu ħarsa lejn kif fis swieq tal-bonds reaġixxu jider li mux jisu biss deficits iżda anke l-potenzjal tal-ekonomiji Ewropej għad kabbir. U għallura mistoqsija din. X'kumenti għandkom u kif tbassru li l-politika u l-azla ta' taħlita politika li ħat għamlu, specialment mill-Bank Centrali Ewropew, ser tkun, specialment fuq politika monetarja u kif taraw li il-potenzjal ta' tkabbir jew l-probabilità ta' tkabbir tal-Ewropa tista' tkun minna l-marqodu nirrepetu dak li seħ fl-2008. Grazzi. Issa fissem l-essendi kellim li jmiss. Grazzi ħafna minn tkellem qabli tkellem dwar il-fatt li s-sajf kien diffiċli dan is-sajf li għadda, inkluż il-kollega tiegħi semmit għal fat li kienet daqsek sħuna, iżda jekk ħajkonna ħarifa u xitwa aħjar, irrid noqdu attenti dwar it-tkabbir. L-aħħar statistika li kien għanna turi li il-tkabbir għandu l u għal riskju għalina palissa għalwa trixe għalwa għala orgol orriren u it-tkabbir mux ħajkun kbir bizzejet U il-kwistjoni qed tiġi preżentata llum hija rridu nikkombinaw il-politika fiskali ma' inċentivi għad kabbir u din hija opinjoni li aħna dejjem kellna bħala grupp tal-SND hija li eh, eh, kellhom ħafna rebbieħa tal-premju eh, Nobel kif ukoll anka l-IMF Il-fiduċa hija xi ħaġa importanti għat kabbir ta' pajjiżi Spanjola, ġiri Spanja, e, irrid e, ikun hemm riforma kostituzzjonali flessibbli, żviluppi leġislattivi kif ukoll xi ftejn politiku kbir. Iżda mod fundamentali rridu insaħħu il-fiduċa mhux biss fil-qasam fiskali iżda wkoll partikolarment fit-tkabbir. Għal daqsam nixtieq nitlob lil kummissarju l president eh, Juncker kif ukoll il-Presidenza tal-Polonja x'inhuma dawn l-inċentivi biex inkabru it-tkabbir. Eh, Fl-ħarnet, e, eh, xi xaħat semma li il-zona euro jew l-euro ma nħoloqx għas solidarjetà Imma jina rrit nfakkarkom li l-euro mhuwiex għana ħari imma huwa strument imma l-euro għandu u kol bħala għanti jew solidarjetà għal daqstant rrit ngħid li solidarjetà li tiżisti mhix biss ekonomika. Hemm ħafna aspetti eh, u ħafna eh, pajjiżi li juru solidarjetà ma' oħrajn. Grazzi. Grazzi ħafna, mistoqsija malajr malajr minn Mauro Mauro. Grazzi. Grazzi, President. Fil-waqt li kollega Verber ikun jista' jitraduċili għal bil-dialett tal-Bavarja, nixtieq nistaqsi lil Jean-Claude Juncker. Jiena bajt mistaġeb li l-Kummissjoni qed taħseb għal studju ġdid fuq analiżi ġdida fuq is-suġġett tal-Eurobonds u dan qed ngħidu għaliex meta tkellem fil-jiem mdija il-President Van Rompuy mar kontra l istennijiet ta' kulħadd għax qal li hemm għasta ta' konverġenza biex nimxu lejn il-Eurobonds. Għalhekk nistaqsik, President, malar malar minn għoddu nistennu l-istudju tal-Kummissjoni. X'in huma dawn l-elementi ta' konverġenza? Il-gvernijiet x'irdu jagħmlu biex iwittu triq għall-Eurobonds u f'dan ir-rigward. Kull gvern għandu jaġixxi biex bekk ikun jista jagħmel tajjeb għal budget u jagħmel tajjeb għad deficit li hemm jista' jwitt triq għal nuqqas għal tisħiħ tal-budget Grazzi, grazzi ħafna, grazzi lill-kollegi tal-li eh, zammejtu mal-istruzzjonijiet tiegħi, anke jekk xi kultant kont kemm xej riġida u nerġgħu bil-mod bil-kontra kif bdejna nibdew mill-panel forsi ma tistax wieġbu l-kulħadd iżda nitlobkom iżommu flok baxar minuti ma ħin ta' kelma għal 8 minuti kull wieħed. Grazzi nagħmel l-anmu tiegħi jgħid il-kellim, il-punt li l-euro ma nħalqitx solidarjetà iżda xi ħaġa oħra hija minna. Iva. Iżda jekk aħna ma nurux is-solidarjetà li tassowna bżonn biex insalvaw l-euro, allura l-affarijiet l-oħra kollha li l-euro nħalqet għalihom permezz tas-suq intern Kabbir ekonomiku sostenibli aktar ġit għal ċittadini tagħna dawn mhux ser jaslu fuq livelloli, anzi ħajkunu qar milli kieku qatt maħloqna l-ewro. Għal daqstant, jina nħoss li dinja waħda mill-problemi li qed nifaċċaw fit-tramuntana tal-Ewropa għaliex iċ-ċittadini mhux jarfu mhux jirrealizzaw li anke minn dawk li jgħidu li l ewro kien żball mhix xi ħaġa nistgħu naħarbu minna mingħajr konsegwenzi kbar u seri. Case Swinburne qalet li l-swieq ma kinux konvinti. Dak huwa minnu, eżatt. Dik hija l-problema. Li aħna ma konvinċejniex l-swieq li aħna fil-fatt fallejna mill-konvinċu swieq. U jimma ma nistax ngħid li aħna sodisfatti minn dan. U il-Ministru tal-Finanzi Pollak li peress li jiena mish parti mill-żona euro, pajjiżi mhux parti mill-żona euro, jiena konxu mill-fatt li il-falliment jista' jkollu bħala impatt minn standards bħal dawn, iżda jkollu konsegwenzi u għalhekk jiena nħoss li jista' jkollu konsegwenzi seri wkoll għar Renju Unit u għalhekk Sur Osborne u jiena stess għedna li aħna issa u dejjem konna favur integrazzjoni kbira li aħna nħossu li hija meħtieġa tassew għal żona euro biex bekk iżomm istabilità tagħha. Fuq il-pakket ta' sitt miżuri leġislattivi iva aħna ħanaħdmu biħġarna mal-gvernijiet konċernati sabiex bekk noħorġu b'soluzzjoni malajr kemm jista' jkun. Rridu nagħmlu l-isforzi kollha għan kunu prezenti fil-laqat kolla li tuna l-opportunità li niksbu soluzzjoni ta' malajr fuq dan. Ma nistax niġi għawn nqot najdilkom u ma najdilkom xkamija vitali li aħna għanna nġiċu malajr unbat jien ma namilx il-parti tijaj u għavju dan. U najdu b'responsabilta sħiħa jien għamil l-almu tijaj da kollu possibli li nistgħu nagħmlu bħala presidenza biex niżguraw li dan il-kompromess jintlaħaq. U naħseb dan iwieġeb lil kollega li ieħor ukoll. Fuq kabir, f'din naħar sena aħna rajna bidla importanti u l-anija. Fl-Unjoni Ewropea maħniex nasbu aktar bħala tkabbir li huwa riżultat ta' affarijiet sbieħ bħal riċerka l iżvilupp nefqa aħna nifmu li tkabbir huwa riżultat ta' liberalizzazzjoni ta' swieq u t-tneħħija ta' riġidità. U naħseb li wasal iż-żmien li aħna nirrealizzaw li r-riforma strutturali mhix għal swieq emerġenti iżda l-Ewropa, anzi fuq kollox għall-Ewropa. Fuq il-kwistjonijiet tal-politika monetarja u fiskali, aħna ninsabu qrib il-limitu għall-ambitu tal-politika fiskali f'ħafna pajjiżi Ewropej. Mod partikolari u jinkludu wkoll l-iktar pajjiżi kbar uħut minnhom. U għal daqstant jiena naqbel ma' Danuta Hubner li jekk il-politika fiskali tiegħek ma tistax tkun ta' stimolu, allura l-politika monetarja titkun adattata għas-sitwazzjoni. Ma naqbilx iżda magħha li l-Bank Ċentrali qed jgħid li diħel fażi ta' politika monetarja restrittiva. Ma naqbilx magħha fuq dan. Mhux hekk qed jgħidu fl-opinjoni tiegħi, iżda għanna problema fundamentali hawnhekk li uħut mill-budgets tagħna, uħut mit-teżori tagħna jinsabu taħt pressjoni kbira. U mhix raġonevoli li jkun sitwazzjoni fejn il-koll naċċettaw li mbanek li huma kbar biex ifallu u naċċettaw minnaħa l-oħra jew jidherlet naċċettaw li xi teżori huma żgħar wisq li ifallu. Mem ebda teżor li huwa żgħar wisq li jfalli. U din hija xi ħaġa li l-Bank Ċentrali għandu jifhem ukoll. Grazzi. Grazzi ħafna, qed il-President. Naħseb li nħossu l-koll li għandna nċabxbu. Issa naddu il-kelma għal Jean-Claude Juncker. Signora President, kemtejn malajr malajr minna ħatijaj, taluq is-swieq finanzjari forsi ma ġewx persważi mix-xogħol li għamilna, jiena naħseb li dan huwa probabbilment veru għaliex meta nitkellmu dwar il-komunikazzjoni forsi mhux tajbin daqskemm nixtiequ nkunu, iżda minix perswas mis-swieq finanzjari lanqas minnaħa l-oħra. Jiena nħoss li d-dinja politika hija inġenwa jekk taħseb li s-swieq finanzjari dejjem għandhom raġun u li aħna dejjem għandna żball, kalla fejn qegħdin hawnhekk. Dawk li jgħidu li l-politiċi huma l-fuq mill-miswieq huma l-ewwel nies li mbagħad <laughs> bidlu femtom kif ġipu laħaq. Kiku id-dinja politika kif teżisti? kieku l-unika funzjoni hija li ta' dinja politika hija li nirrepetu dak li jgħidu n finanzjarji li aħna n interessix x-niddefendu u allura kif tistaw timmaġinaw u mux qed nagħmel rabta bejn is-swieq finanzjarju l spekulaturi iżda kif tixtiequ li aħna nikkonvinċu l-spekulaturi. Qatt mhu ser nexxilek tikkonvinċu l-spekulaturi. Iżda meta titkellem ma' swieq finanzjarji titkellmhom tal imot tkun politiku responsabbli, responsabbli għan ċittadini tagħna u mhux is-swieq finanzjari u bħala konsekwenza ta' dan għandna id dritt li nkontradixxu is-swieq finanzjari u mhux tgħaddi tagħhom kull darba għaliex inkella s-swieq finanzjari reaġixxu mod negattiv kull darba li għajdu xaġa politiċi. Issa fuq l-FTT, taxxa ta' transazzjoni finanzjarija dejja ġdida, ila fit-testi tagħna mhux qed ngħid li għalhekk ħaġa ġdida jiena naqbel iżda irridu nqogħdu attenti bħala kwalità u biex naraw li tiġi aċċettata miċ-ċittadini tagħna fl-Ewropa. Jekk irridu li dan jaqgħu bad fuq livell globali ma naħsibx li dan ser jiġri. Musa qed ngħid aktar fuq dan għaliex jekk ma ssirx fuq livell ta' 27 stat membru tal-Unjoni Ewropea mhux ser tiġri mkien ieħor u hawn qed nitkellem bħal Sur Juncker iktar milli kap tal-Eurogroup. Aħna nittamaw li nkunu ta' eżempju tajjeb għal bija tad dinja, niftakar dak li seħ fi Svezja madana kollu, iżda jiena favur approċ tal-Eurogroup. Il-grupp tal-ħodor jispiega li mhux qegħdin ħafna iżda jeżistu għandhom l-opinjoni tagħhom u tispjegalhom il-relazzjoni bejn Lussemburgu u l-politika fiskali jiena l-satejn saħ provajt u nispiega dawn l-affarijiet il politiċi ħodor, nispjegawhom din ir-rabta bejn dawn iż-żewġ elementi u kifet l-aħħar darba kwalinkwe progress żgħir fil-ambitu fiskali fl ewropa saħ flimkien mal-presidenza, kemm fuq il-dazzi, fuq il-taxxi, fuq il-kompetizzjoni inġusta, eccetera, u fuq oħrajn, insomma. Għalhekk nix iż meta ngħid dawn l-affarijiet. Kien hemm ħafna presidenzi li trattaw dan ix-xogħol u kienet parti mill-miżuri ta' koordinazzjoni li aħna rajna il-twettiq ta' pożizzjonijiet fiskali u jiena ċert li intom rajtu dawn it-testi kollha bil-reqqa dawn huma pubblikati U xa jiġri, jiġu publikati, jintafaw fuq l-iskaffa u jintasaw. Iżda dan għad bosta u bosta drabi meta ngħid li hemm regoli fiskali kullimkien jekk tassew rritu ikollok salarju minimu mbagħad introdott madwar l-Ewropa b'mod komuni jekk ma jkollokx regoli minimi għal eda regoli minimi għal drittijiet tal-ħaddiema demet li hemm bżonn li jkollna eh, regoli minimi għal drittijiet tal-ħaddiema bħala livell ta' governanza, bħalma kontu tajdu hemm bżonn programm enormi biex dan tassow iseħ. U isna qed netkellmu dwar oċean enormi hawn. Xinajdu dwar il-pożizzjoni tal-Eurogroup? Aħna qatt ma appoġġajna din l-idea, aħna provajna nifmu manna ħan oħra li l-Kunsill Ewropew ippropona propona forma vaga ta' proposta biex niprofaw naslu f'tejmiet, un bat il-Eurogrupp jintalab li jisolvi l-problemi kollha. Bħalli kiku ħajamel xi miraklu. Aħna provaw insolvu din is-sitwazzjoni ma nafx kif ħajrna xinna namlu tajjeb iżda huwa ċar li s-soluzzjoni qatt mur ser isseħ. U għalhekk jiena ħanħalli l-affarijiet kwiti fuq dan il-punt u nimxil qoddim. Issa, fir rigward il-pakket ta' sitt miżuri leġislattivi kien hemm min staqsa fuq dan, iżda ma naħsibx li ħan sorprendikom hawnhekk meta ngħidilkom li aħna nappoġġaw il-linja tal-Parlament, il-Eurogroup dejjem qalu li kemm jien kif ukoll mexxej oħrajn tal-Benelux jappoġġaw il-Parlament fuq dan ir-rigward. Toqdux titolbuni nirrepeti l-affarijiet li għad fuq okkażjonijiet oħra, jiena ċert li nistaw insolvu il-problemi li diġa semmaw fil-21 ta' Lulju nafu l-pajzi terzi vis-à-vis l-pajzi ġirin kemm dawk il-pajzi li jitkellmu bil-Franċis, ċittadini tagħhom u diġa jedna li nistaw namlu l-affarijiet kif temna fil-21 ta' Lulju, anke qabel fil-16 ta' Lulju kollox kien fuq il-mejda u provajna eh, nżommu l-pozizjoni tagħna iżda kemm minn min kritikana x'provajna eh, nkaxkru saqajna u l lura. U għalhekk fuq dan il-punt jiena naqbel mal-Parlament. Hekk nix ngħid. Fi rigward dak li konċerna l-gvernijiet, xej maġi vintat matul is-sajf li qabel ma konniex nafuh jekk inqabluh ma' test issa ma' test li ġie adottat f'Marzu, Ġunju u Lulju taraw li hemm grad kbir ta' affarijiet li tista' tqabbilhom ma' xulxin u ma' simili. Inti President kon President tal-Eurogroup għal-ħames darbit u Ek jajdu l-olek għala dinja bħalli kieku sorpriza meta nħabru li ħajkun hemm president. Preferi nkun dik il-persuna mill-li xi ħadd ieħor. Il-presidenti tal-Eurogroup, il-presidenti tal-Kapit ta' Stat, tal-Gvern, xorta ħajba jkun president għal laqa ta' 27 ta' xar, iżda għanna bżon gvern, gvernijiet kredibli fl-Europa li ġolet darb tejf sena. Huwa importanti li ikunem impulsi minn naħa tal-kapit ta' statu tal-gvern. Iżda biex nkunu reattivi hemm bżonn ta' Ewropa li taħdem u dan l-Eurogroup biex tassew ikollu dozi ta' xogħlijiet neċessari jitlu bħala prerequisit li ma jkunx hemm deċiżjonijiet fuq il-livell ta' kapitastat u ta' kap ta' gvern iżda fuq il-livelli nazzjonali u kolli. Kull ministru jgħid l-affarijiet li qed jgħid il-gvern u meta l kapita statu ta' gvern jitkellmu fisem il-maġġoranza parlamentari li tappoġġhom. Fuq il-gvern ekonomiku jiena din il-ġimgħa smajt mit verżjoni fil-verżjoni lingwistika ġermaniża. Grazzi ħafna. Issa mill-ewwel ngħaddi l-kelma lill-Kummissarju Ren biex eh, nalqu dan id-dibattitu probabbilment ħanet ilfu l-interpretazzjoni fi żmien ħames sitt minuti tajt il-President. Grazzi President, grazzi lil kulħadd għal dibattitu importanti, interessanti ħafna u responsabli u dan jirrifletti l-kriżi li għadha d-dejja u kriżi serja teddida l-ekonomija Ewropea u l-impjiegi Ewropej. Ma nistax wieġeb mod speċifiku l-kull domanda li tpoġġiet li nista' nindirizza uħut mill-iktar kwistjonijiet importanti nitrattaw f'daqqa fir rigward il-pajjiżi fejn intom ressaqtu domandi jew tlabtu l-aktar tarif, jien nista' ngħidilkom li bħalissa qed nagħmlu reviżjoni tal-pajjiżi kollha dan il-programm, inkluż Greċja, l-Irlanda, l-Portugal u kuntent li nerġa' narrafkom fil-kumitat darboħra biex ikonna diskussjoni dettaljata fuq dawn l-affarijiet jekk tħossu li din hija utli għax-xogħol tagħkom. Aħna nidejna il-pedamenti għall-irkupru tal-istabilità u biex nikun hemm il-kundizzjonijiet għall-impjiegi għall-kattir tal-kabir sostenibbli fl-Ewropa niżguraw l-affarijiet mixjin fid-direzzjoni tajba u nejnu lil pajjiżi jimxu l-qoddim. Naqbel ma dawk li qalu li għanna bżon viżjoni fuq medda medja ta' żmien, fuq medda twila ta' żmien, naqbel ma dan u fil-fatt fil-sitwazzjoni korrenti rridu naħdmu f'kull aspett u f'kull perspettiva ta' ħin kemm fuq medda qasira ta' żmien, fuq medda twila ta' żmien li huma marbuta flimkien u neħtieġu naħdmu biex intemmu x-xogħol ta' tifi tan-nar metaforiku ovvjament tal din il-kriżi biex bekk il-politika ekonomika tagħna tkun aktar b'saħħitha fil-qafas tagħha u tkun tiflaħ għal aktar sfidi. U għalhekk meta nkonkludejna li nikonkludu il-pakketta sitt miżuri leġislattivi importanti ħafna u hekk nappella l-Parlament u l-Kunsill u dan għandu ovvjament impatt ekonomiku medju iżda fl-istess ħin għandu impatt ukoll fuq medda twila ta' żmien għal fiduċa biex bekk nkun nistgħu nittrattaw il-kriżi ta' dejn sovran u noħolqu il-possibiltajiet tal-tkabbiru l-impjiegi. Jista' ikollu ukoll impatta politika immedjat għaliex ser jimplika li niżguraw li sostenibilità fiskali tkun hemm b'istrumenti ta' koordinazzjoni politika oħra oħrajn u tħeġġeġ l-istati membri li tagħmel miżuri ta' politika li jisprunaw it-kattir il-kabbir u it-kattir tal impiegi U bekk insaħħu l-governanza ekonomika. Naqbel ma dawk li qalu li neħtieġu morru iktar il-qoddim ikun viżjoni iktar fuq medda twila ta' żmien, iżda fl-istess ħin nkun nistgħu nelbu l-isfidi fuq medda twila ta' żmien. U hawn irridu nindirizzaw problema marufa, speċifika, li s-swiq finanzjari jaħdmu veloċità ta' mikrosekonda. Ħin kollu t-evolvi situazzjoni, entri il-politika taħdem skeda ta' ħin ta' xur u xidrabi anki snin. U dan jimplika, fl-opinjoni tiegħi, li jekk irridu niżguraw li l-politika demokratika tista' nisib mod kif tagħmel tajjeb għas-swieq finanzjari rridu nżguraw li l-governanza ekonomika tagħna u l-istrutturi ta' taħita deċiżjonijiet ikunu aktar aqlin, aktar effettivi u aktar leġittimi. U dan ifisser li rridu nagħtu ħarsa mill-qrib għall-ħidma tal istituzzjonijiet tagħna għal regoli ta' taħita deċiżjonijiet, inkluż iż-żona euro, l-għamliet tagħha biex bekk niżguraw li konna kontest fejn konna responsabilta konġunta zona euro u anke responsabilta għal kull stat membru. Issa f'dan il-kontest kurrenti jiena nixtieq nisħaq ukoll il-ħtieġa fuq medda qasira ta' żmien li nieħdu deċiżjonijiet li għandhom impatt fuq medda medja ta' żmien, mhux biss il-pakket ta' sitt miżuri leġislattivi iżda anke l-implementazzjoni ta' deċiżjonijiet tal-21 ta' Lulju ta' summit tal-żona euro Dan huwa importanti ħafna huwa pedament ewlieni biex inkun nistgħu nerbu l-kriżi kurrenti. U hawn kien hemm ħafna mistoqsijiet fuq dawn il-kwistjonijiet sabiex insaħħu il-fiduċa fl-ekonomija Ewropea. Aħna tnaħdmu biħġarna biex naslu għal ftehim tal-21 tal-Lulju li jiġi implementat malajr malajr u din hija ta' importanza partikolari fil-kuntest ta' inċertezza dejjem tiżdied u anke majnar tal-tkabbir ekonomiku, kemm fuq livell globali kif ukoll fl-Ewropa. Fuq nota pożittiva, ħafna stati membri ta' żona euro ħaffow il-proċeduri nazzjonali tagħhom ta' approvazzjoni u dan għandu jisiru nafda li għandu jisir f-settembru jew matul settembru, sa tmim ta' settembru dan ix-xogħol jintem u dan ifisser li fuq medda medja u qasira ta' żmien għanna bżonn implementazzjoni, implementazzjoni u implementazzjoni. Ejja meċċa l-affarijiet il qudiem u mbagħad nasbu fuq l-integrazzjoni makroekonomika u ekonomika. U biex nagħlaq iktar ma niċċaraw l-affarijiet malajr, iktar ma nagħmluh ta' malajr, iktar qed nkunu nikkontribwixxu li nreġgħu lura l-fiduċja fis-suq biex nelbu l-kriżi u kien hemm mistoqsi speċifiċi fuq dan il-punt anke fuq rigward il-kollaterali dan għandna nittrattawh malajr kemm jista' jkun u l-Kummissjoni tajt li kwalinkwa eh, paċija ta' din is-sitwazzjoni ta' kollaterali tkun legali, jkollha qafas legali, tinvolvi il-settur privat u anki nżomma rekwiziti ta' sostenibilità ta' dejn, anki il-programm tal-IMF għal Greċa u t net net tkun appoġġata wkoll mill-istati membri kollha ta' zona euro. Mill-parti tagħna, mill-Kummissjoni, aħna qed inkomplu l-isforzi tagħna sabiex inħaffu li jkun hemm Eh, triq il-qoddim għall-istati membri ta' zona euro biex bekk niżguraw li jkun hemm l-implementazzjoni ta' malajr tal-ftejm tal-21 tal-Ulju. Dan huwa l medjata u fuq medda medja ta' żmien li għandna, u mbagħad nimxu l-qoddim u nieħdu passi aktar il-qoddim lejn governanza ekonomika aktar b'saħħitha u aktar prospettivi għal tkabbir u għal tkattir tal-impjiegi fl-Ewropa. Grazzi. Grazzi ħafna, nixtieq infakkarkom li għandna laqa oħra nhar l-erba' 31 ta' wissu, grazzi.